Queridos compañeros y compañeras, me toca. Eżis kollegi, se kolli niftaħ is-sessjoni tal-lum jiena. Se ngħidilkom x'inhu ma l-ewwel punti u mbagħad inċedu l-kelma l-istur eh, rugli se jagħmel tal-lum. Fuq l-ewwel punt għandna l-adozzjoni tal-aġenda ma nafx jekk għandkom xi kumment dan ir-rigward. Jekk le ngħaddu għattin tieni punt li huma t-tarif tal-presidenza. Bħal dejjem għandna l-lingwi disponibbli fil-kabini kollha u nixtieq ngħidulkom ukoll li din is-sessjoni budgetarja se tkun qiegħda trasmessa bil-web streaming. Qabel ma ngħaddi l-kelma l-kollega sa nixtieq nilqa' l-grupp ta' Zazax Ġermaniżi mill-Konsil Ġenerali ta' Zazax, il-Youth Council Federali Ġermaniż, nilqawkom hawnhekk. Nassumi li ġejtu wkoll biex tisimgħu s-sessjoni tal-lum fuq eh, l-intraprenditori Zazax. Jekk le mela kombinazzjoni allura li qegħdin hawnhekk meta qegħdin nitkellmu fuq dan il-punt. Nagħdi l lill kollega u nibdew issa is-sessjoni dan il-punt importanti ta' dal-ħodu is-seduta fuq l-intreprenditori żgħażagħ. Grazzi, grazzi, eh, Signora President. Naħseb li għalina l-koll dinja okkazjoni ta' pjaċir il-fat li għaddin hawnhekk f'din is-seduta ta' smieħ għall-intreprenditori żgħażagħ tal-Erasmus hawnhekk fil-Parlament nemnu li dan il- programm huwa wieħed tajjeb ħafna, speċjalment meta qis il-qatt fost iż-żgħażagħ li hawn bħalissa l-Kumitat tal-Baġġet approva dan il-programm u bdejnieh fl-2008. Issa sar proġett ta' ċertu suċċess. Hawnhekk nirringrazzja l-kollega tiegħi Sur Bottella li kien attiv ħafna fuq dan il-programm partikolari. Aw il-kollega tiegħi wkoll sur Kreutzmann, kontent ħafna b'dan għaliex huwa huwa ir-rapporter itre għal dan ix-xogħol. Ħadem fuq dan id-dossier ukoll. Nad il-kelma lilu fil-fatt. Grazzi, Sur President. Kollegi. U viżitaturi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja dan il-kumitat ta' l istedina tiegħu. Kuntent li għandi dan l-opportunità li ngħid ftit tal-kliem dwar li YE dan il-programm kif ukoll dwar il-Kozme il-programm liħor il-Kozme, il-Competitiveness, Enterprises and SMEs ġifiri, fi klim ieħor huwa programm ta' appoġġ għal kompetittività ta' l enterprizi u l-SMEs fl-20 ta' ġunju kena trialogu fejn il-ħakna ftejm aħħari fuq testa kompromess fl-imkien mal-Konsil. Jena kontent ħafna li naħseb li dan il-programm huwa messaġġ importanti li juri li aħna nixtiequ ix-xogħol tkabbir fl-Ewropa. F'ċerti stati membri, is-sitwazzjoni ekonomika hija waħda ħażina għandek sa terz taż-żgħażagħ li jinsabu qiegħda għal standard il-programm huwa importanti ħafna. Dan huwa l-uniku programm speċifiku komunitarju għall smis u għal daqstant il-kozme xaktarx li jeħtieġ finanzjament, eh, irid naqqas burokrazija, l-aċċess għas-swieq, fir rigward tal-budget mbagħad għal-2014 u 2020 għandna budget ta' madwar 2 biljun euro. Inizjalment il-Kummissjoni kienet proponi 2.3 biljun, però b'xorta ħażina kien hemm kien hemm eh, diskussjonijiet u kellna nagħmlu dan it-tnaqqis b'xorta ħażina E, ġifiri kandu għandhom it Issa, it-titlu huwa il-promozzjoni tal-kompetittività tal-intrapriżi u l-SMEs, inkludi programmi ta' mobilità l-intraprenditori, zaza, e, arfin intraprenditoriali, kif kollu programm li qiegħed jgħin biex e, jitqanqal l-arfin ukoll tal-amministrazzjoni, etc. Għana għadin inkludu kol l YE. Il-Kommissjoni talbet u kol ċerta flessibilta' għal seba snin li ġejjin, flessibilta però fl-istess waqt il-Kummissjoni qalet ukoll li li eye għandu jissakta, irrid ikompli f'dan il-perjodu. Kenna xi proġetti pilota li dwarhom jiena kontent ħafna għaliex ħassanna bażi legali għal ewwel darba u nistgħu nimplementaw il-programm f'dawn is-seba' snin li ġejjin fl-2009 li e YE ġiet imwaqfa uffiċjalment, is-Serubi diġà qal li kienet storja ta' suċċess, u mbagħad f'Settembru 2012 kellna aktar minn 2000 applikazzjoni mill-intraprenditori żgħażagħ. Kenna intraprenditori żgħażagħ dawk ta' aktar esperjenza, ospitanti ġodda u kienet sitwazzjoni ta' suċċess. Issa fit-test Kozme jingħad li l-Kummissjoni se tadotta miżuri biex promuovi miżuri għal dan il-qasam u din il parti importanti. Naf li s surru bik daħħal emenda għal dan il-paragrafu partikolari fejn jenfasizza il-verb li il-Komissjoni tista te-promuovi, mhux li ħa tippromovi, però fil-Parlament aħna nixtiequ nappoġġaw din l-emenda. Għanna ħarisna lej l-formulazzjoni u nishtiq niżguraw li fil-periodu ta' programmazzjoni l ġdijt ikonna biżiet flessibilta biex ikonna ġestjoni aħjar ta' programm mbagħad il-budget tal-Kozme li jinkludi ukoll il-programm EYE e huwa 2.5% tal-budget totali. Ġifieri 2.03 biljun. Madwar 51 miljon fis-sena għall-Kommissjoni se tkun tista' tuża din is-somma, forsi żżid magħha wkoll, però jekk qegħdin nitkellmu dwar aktar minn 5% tal-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea, jekk qegħdin nitkellmu fuq żieda bħal din, din trid tgħaddi minn proċedura ta' qatt delegat. Ikun hemm dritt ta' vito f'dan il-każ. Ġifir ma naħsibx li hemm ċans li tiġri ħaġa bħal din, però r-riżorsi huma batuti. Issa fuq l-influenza tagħna fuq il-proċedura tal-budget, aħna għandna influenza bħala Parlament u nistgħu nużawha biex niżguraw li il-rizorsi jintużaw. Speċjalment tużommu f'moħħkom li bħalissa ħafna qatt fost iż-żgħażagħ u għalhekk li li waji trid tingħata rwol daqshekk importanti. Naħseb li huwa importanti li nagħtu liż-żgħażagħ opportunità. Irridu nagħmlu ħafna aktar għalihom. Irridu nqablu sitwazzjoni fl-Ewropa ma l-Amerika, fl-Ewropa u f'ċerti pajjiżi bħal Ġermanja, irridu narfu li għadna lura ħafna meta mqabbel mal-Amerika, ġifri din hija opportunità għall-Unjoni Ewropea. N-nies xi jgħidu li l-Unjoni Ewropea imbeda min nies, irridu nalsqu iktar lejn nies. Mela, programmi bħal dawn dak li uh, jagħmlu għaliex hemm ħafna ramifikazzjonijiet pożittivi għal daqstant surrubi kull membru l-oħrajn jekk ġobkom ftakru dan kollu, żguraw li dan il programma ma jiġix eh, jew jitla ir-rankatura naħseb li huwa importanti wkoll sa fejn hu possibbli li nkabruh. L-Onorevoli Rubik, grazzi ħafna, Sur Kreuzmann. Forsi nista' nżid kumment ieħor din hija laqgħa pubblika miftuħa l pubbliku u qiegħda tiġi web streamed ukoll. Qed tixxandar live fuq eh, l-internet. Jekk jogħġabkom, l-aħjar li titkellmu fil-sim pajjiżkom għandna ħafna interpreti wara kollox. Għanna brochure ukor li jinsab fil-kamra ta' toħti twila. Ngħaddu issa għall-ewwel mistieden tal-programm ta' dalodu. Hawnhekk qed nirriferi fuq is-Sur Christian Weinberger, advisor konsulent għal politika tal-SMEs f'DG Enterprise fil-Kommissjoni. Dan kien wieħed mill-persuni li trattaw dan il program eh, dejjem kellna appoġġ eh, minn mela, għandan is-senjur u nir nirringrazzjah ta' dan. Mela, naddilek il-kelma. Grazzi, Sur President. U għonur eh, għalija li nkun għonek biex nirrapportalkom ħames snin wara it-tnedija tal-ewwel attività pilota. Ngħidilkom dwar is-suġġett, eh, is-suċċess ta' dan il-programm. X'aktar xtafu li Aħna għanna la politika u koll għal politika tal smis u l-intraprenditorjat. Għawnek l lat ta' negozji zzar u dan li waji kien wieħed mill-ħidmiet li ġimħabbar fl-2008 feħdan dan lat. Kontent ukoll li l-Viċi President tagħna Tajani meta inħatar Umbaġġi Strasberg biex jippreżenta l-appoġġ tiegħu għal programm u għadu jappoġġa dan il-programm. Għaliex kif qed inti din hija xi ħaġa li għandha impatt konkret fuq iċ-ċittadin. U din hija xi ħaġa li rridu niksbu fil-ġejjieni. Mela fil-qosor. Ħan nitratta xi elementi importanti f'dan il-programm. L-ewwel net se nagħti introduzzjoni qasira dwar kif jaħdem il-programm. Imbagħad għandi slide fuq l-anijiet, eh, oħra fuq ir-riżultati biex imbagħad nasal għal konklużjoni ta' l-għenin u triq għal-ġejjieni. Kif jaħdem mela dan il-programm? Il-ħsieb hawnhekk huwa li nifaċilitaw l-iskambju ta' esperjenzi eh, talim u networking għal entreprenditori ġodda f'perjodi moddija ma' intraprenditori ospitanti f'pajjiżi oħrajn. Ġifiri, eh, kun hemm dan il-ġemellax qisu u din il-persuna tibqa' hemmhekk f'dan il-pajjiż bejn xahar u sitt xhur fil-pajjiż ospitanti u dan bil kontra tal-programm tal-istudenti eh, l-Erasmus, ġifiri, li ċaktar familjari miegħu. Dan il-programm mhux bħal meta tmur eh, università tkun student asimmetrika, din hija ħaġa simmetrika. Hi relazzjoni differenti. Wieħed jaħtieġ li għaddi ħames sigħat fil-ġimgħa mal-intraprenditur biex eh, ikun hemm il-benefiċċju meħtieġ. Fil-fatt għandna ċerti benefiċċji u għandna wkoll nies hawnhekk li ħajdunna kif l-esperjenza ħadmet fl-esperjenza tagħhom. L-ewwel nett, il-ħsieb huwa li jkollna startups aktar robusti kif qal Sir Kreuzman il-ħsieb huwa li nħeġġu lin nies jibdew in-negozju tagħhom u b'mod ta' suċċess ukoll. Nippruvaw niddiskutu ma' intraprenditori ta' suċċess u naraw daqsxejn kif wieħed jista' jibda negozju dan ifisser li r-rata ta' falliment tista' titnaqqas b'xi ħaġa bħal din it-tieni element imbagħad hija il-beneficju għall-intreprenditori ospitanti fir-rigward ta' internazzjonalizzazzjoni kif ukoll innovazzjoni. Għax il-personal ġdida ġib l-idejat ġodda tagħha b'aspetti intraprenditorjali b'mod li wieħed ikun jista' jidħol fis-swieq ġodda eċetera. B'mod ġenerali ġifieri il-ħsieb huwa li nżidu l-kompetittività. Slide li jmiss titratta id dettall fil-prattika. Hawnhekk għandna l-intraprendituri li jagħmlu l-iskambju, però biex dan isseħ għandna għat ta' organizzazzjoni intermedjarji fl-Europa bħalissa madwar 150 organizzazzjonijiet li jorganizzaw skambji ta' dan it-tip. Nidħlu aktar fid dettall dwar x'jamlu malaj malaj. Fl-slide li jmiss fil-fatt taw xoħut mill-benefiċċji l-enin, ovvjament tal-entreprenditori ġodda, ovvjament se jkun hemm l-esperjenza u l-pariri minn entreprenditur ta' esperjenza, ikun hemm żvilupp ta' kuntatti internazzjonali u għarfien ġdid fuq is-subiq, però l-ħaġa importanti hija li jiġi żviluppat il-negozju l-benefiċċji għall-ospitant forsi mhux daqshekk ovvi, però għandna ċertu interess minn dawn l-interprenditori ospitanti għaliex huma jistgħu jsaħħu l-arfin tagħhom fuq swi internazzjonali jistgħu jgħinu biex jiġu żviluppati l-arfin ukoll u jkun hemm ukoll partnerships ta' suċċess nafu li mill-istħarriġ li għamilna li 50% tal interprenditori jibqgħu fil-kuntatt anke wara li jkun għalaq l-iskambju minħabba u bis-saħħa ta' dan l-eżerċizzju. Kif jaħdem issa? għall-ewwel pass applikazzjoni miż-żewġ intraprenditori hawnhekk f'dan il-każ għandna wieħed fi Spanja u ieħor fil-Ġermanja. Qed li huma japplikaw online jgħaddu s-CV, l-motivazzjoni tagħhom, din tiġi kontrollata minn IO tal-għażla tagħhom u mbagħad jekk ikollhom eh, kollox kif suppost fostom interess qawwi li wieħed jibda negozju, ġifieri din mhux għall-istudenti li jgħidu isma' jiena mandi xogħol, forsi nsir intraprenditur, le, din hija għall-applikanti serji. Dawk in-nies li diġà għandhom pjan biex jibdew in-negozju jew ukoll dawk li għadhom kif bdew negozju riċentement. Imbagħad jiddaħlu fil-katalog. It-tieni pass huwa searching and matching, it-tfittxija u tqabbil għandna dan il-katalogu online jistgħu fitxu huma stess għal intreprenditori oħrajn fil-pajjiżi li interessawhom. U su kol ukoll jamlu jagħmlu reklutaġġ ukoll permezz tal-kontatti tagħhom. Però s-sistema tal-kompjuter ukoll għandu sistema awtomatika wkoll biex qabbel maħħa kull ġimagħtejn kull intraprenditur jirċivi xi ideat ma' min jista' jitqabbel. It-tielet pass il-kontratti il-kontratti kontrattjar l-anijiet eh, jenqablu, id-durata tal-programm, etc. U huwa ikun hemm ukoll dokument time pen li jiġi miftijem ma' żewġ partijiet. Ir-raba pass imbagħad is soġġorn eh, barra mill-pajjiż bej xaru siċur xhur kufett. Hemm u ukoll hawnhekk qegħdin taraw fuq l slajt fil-fatt ikun għaw appoġġ tal intraprenditura Spanjola li għedha fil-Ġermanja u l-organizzazzjoni internazzjonali tejna tejna t-tfallank li biex ngħidu. Kombat għandna fil-ħames pass il mekanizmu ta' feedback kull parteċipant iwieġeb għal diversi mistoqsijiet biex jgħidilna fejn nistgħu ntejbu u hemm ukoll il-ħlas finali l intraprenditur il-ġdid dawn l intraprenditur il-ġodda jirċivu xi kontribut għall-spejjeż tagħhom ta' vjaġġar, ta' soġġorn, eċċetera, li jvarja skont il-pajjiż, skont eh, il-cost of living u l-ammont huwa bejn 550 u madwar 1500 fix xahar L-atturi jew l enin hawnhekk huma l u l ennis eh, l-Organizzazzjoni Intermedjarja se jkollna xi ħadd minnaħa tagħhom daw biex ikellmukom aktar tard. Mbagħad fuq livell Ewropew għandna uffiċċju wieħed ta' appoġġ li jakkordina d-dettalji amministrattivi kollha. Apparti minn hekk se jkollna preżentazzjoni eventwalment mingħajr l-uffiċċju ta' appoġġ li bħalissa qiegħed jitħaddem mill-kollegi tagħna. Il-Kummissjoni u koll mbagħad ikollha l-koordinazzjoni ġenerali l żvilupp tal-politika kif ukoll il-ġestjoni finanzjarja. Jiġifieri hemm erba' passi, erba' stadji, wieħed minnhom jiġifieri l-online application, imbagħad il-matching, il-kontratt, tħejjija u s-soġġorn barra mill-pajjiż. Issa, għalfejn qegħdin nagħmlu dan kollu aħna. Hemm ħafna aspetti ta' beneficju eh, f'dan il-programm l ewwel fuq livell operattiv fil-budget li għandna bħalissa se jippermetti bejn 500 u 700 skambju fis-sena. Dan huwa l-ewwel qan li wieħed għandu jilħaq fil-bidu. Waqt il-proġett pilota kellna xi problemi biex nikżbu rankatura, però bħalissa naħseb li sejrin tajjeb. Permezz ta' dan, Ovvjament irridu nqanqlu l-ħolqien tan-negozji. L-evalwazzjoni tagħna u rrid li nistgħu niksbu madwar 20% ta' startups addizzjonali. Apparti minn hekk, irridu nżidu l-kwalità ta' dawn il-negozji. Intwera li l-intraprenditori huma aktar konfidenti meta jibdew negozju wara li jkunu ħadu sen fi programm bħal dan nixtiequ nżidu koll l-attività internazzjonali u għonek semmejt il-50% li jibqgħu fil-kuntat 35% ta' l jiddeċidu li jżidu il-ħidma internazzjonali tagħhom wara li jieħdu sem fi programm bħal dan. Apparti minn hekk ukoll nixtiequ nikkontribwixxu għal ħolqien ta' impigi ġodda. Nafu li l-startups joħol u 4.1 miljon xogħol fis-sena għal daqsant huwa importanti li konna startups ġodda għal ħolqien tal-impjiegi u diġa semmejt eh, rati ta' reduzzjoni, rati ta' falliment u rridu innovazzjoni wkoll u nafu l-iktar minn 50% tal-HEs jirrapportaw li wara is-soġġorn tagħhom huma iwessaw is-servizzi u n-negozji tagħhom. Se nagħmlu studju ta' evalwazzjoni issa biex inkomplu nanalizzaw kemm inkiseb wara dawn il-ħames snin, però l-isforzi inizjali tal-konsulenti li għamilna wara sena ġifiri u rrit li l-potenzjal huwa għoli u l-ammont meħtieġ għal kull xogħol huwa kompetittiv ikun inqas minn 10,000 għal kull impjik maħlu, iġifri f'dan il-sens, dan huwa program li juri li hemm ċertu waqal fl-infiq tal-flus, issa r-riżultati fil-qosor. Għanna madwar 7000 entreprenditur u hemm madwar tnaqqis ta' 15% għall-entreprenditori li ma jaqgħux taħt il-kriterji l-oħrajn jiddaħlu b'suċċess fil-katalog online. L-slide li jmiss eh, juri li kanna zida qawwija fi sħubijiet eh, għanna reġistrazzjonijiet hawnhekk ukoll, però l-importanti hawnhekk huwa eh, relazzjonijiet ta' suċċess. Il-linja l-blu il-proġetti mitmumin. Għanna madwar 1400 relazzjoni li ġiet mitmuma. Umbat, hemm ukoll il-linja l-oranġo il-proġetti li qegħdin fis seħ Meta nitkellmu illum pereżempju hemm 280 proġett li huma għaddejjin 280 intraprenditur li bħalissi qiegħed f'pajjiż barrani jagħmel dan il-proġett. Kull ġimma nirċievu madwar 50 sa 70 applikazzjoni dawn l-applikazzjonijiet eh, jorriġinaw mid diversi pajjiżi u jimmiraw ukoll għal ċerti pajjiżi. Fil-fatt eh, għandek hawnhekk il-lista għandek interess qawwi għar-Renju Unit. Forsi minħabba kwistjoni lingwistika. Ħafna intraprenditori jixtiequ jmorru ġifiri jixtiequ jmorru fir-Renju Unit u lejċi su kol jishtiqu nis mirren renju Unit, unbat għanna l-Ġermanja fit-tini post, unbat is-soltu sekwenza insomma. Eh, Franza, l-Italja, Spanja, l-Olanda u kol sejrin tajjeb, l-Svezja, il-Belġu u l-Austria. Ġifri jem interess qawwi għal ċerti pajizi, xi pajizi mizzar ma tantx għandhom biżejjed promozzjonijiet, ġifri ma tantx narawhom rappreżentati. Issa fl-sajt li jmiss tistaw taraw varjazzjoni kbira fl-effiċenza ta' l-IOs li għamlu tqabbil fil-fat nistaw taraw fattur ta' tlita fl-effiċenza. ħaġa li tħassibna li jenna, se nkun għadin niprovaw fil-fat nizguraw li kollha kemm huma joperaw kif suppost. Hemm ukoll firxa sħiħa ta' setturi Musta fil fid-dettall hawnhekk però dak li nixtieq ngħid huwa li l-qasam tas-servizzi li huwa konformi wkoll mal-fat li l-startups eh, għedin jipreferu dan il-qasam u rappresentat ħafna ta' tisaw traw din il-pie chart dan jikorrespondi ma' realtà. Hemm diversi eh, n-nis li kollom esperienza professjonali, ma nishtuqx li l-maġġoranza jkunu studenti universitari, fuq fil fat kif tistaw taraw hemm aktar minn 50% li għandhom aktar minn sena ta' esperjenza professjonali, għandna wkoll n-nis persuni li jibdew negozju għall ewwel darba. Hemm minnhom ukoll li kollhom aktar minn 10 snin esperjenza warajhom diġà. Jekk inħarsu lejn l-istruttura tal-HEs naraw li 80% għandhom inqas minn 20 impjegat u dan jorbot ma' rekwiżiti eh, meħtieġa. Meta tħares lej sorsi ta' informazzjoni tal-programm tista' tara li l-IOs huma l-ikbar element eh, hawnhekk. Hemm website ukoll inċidentalment lin-nies ifittxu ħafna kif ukoll is-social media li jilabru għol importanti f'dan kollu meta nħarsu lejn il-feedback. Kif tistgħu taraw għanna maġġoranza kbira ta' feedback pożittiv mill-ennis fil-fatt 95% jgħidu li kienu utla ħafna li jom program bħal dan. Fittin istampa unek. Ta' fuq net huwa l-utla ħafna u ta' taħtajja utli u tistaw taraw u kol taħtna tavolja diffiċli biex taqra għax zejra li ħafna minnom jipruvaw jibdew negozju u ħot minnom jibdew mill-ewel wara li jaslu l-ura f'pajjiżhom, però oħrajn jixtiequ li jibdew fit-12 xhur segwenti jekk inħarsu lejn l-HEs naraw li hemm rata għolja ta' sodisfazzjon U din hija sorpriża għaliex dan huma volontiera ma jitħallsux, però xorta waħda jkunu sodisfatti bir-riżultat. Dan ifisser li l-programm ġifieri qiegħed jimla lakuna jekk naraw slide li jmiss issa naraw li l-attivitajiet ewlenin li jkun hemm f'dan l-iskambju huwa f'swieq il-ġodda diskussjoni tal-pjanijiet ta' negozju tagħhom kif ukoll possibilità ta' titjib ta' prodotti. Issa, Għonek għazin naraw il-numru iż-żieda kbira fin-numru ta' skambi. Dan juru li qed ikun hemm ċertu suċċess fil-waqt li fil-bidu konkurrenza kienet baxxa, issa qegħdin niksbu ranka tura ġmiela. Dan huwa possibbli wkoll bil-budget li kellna, però ma nistgħux naħseb li nistgħu marru lejn jekk ma nżlux il-fondi u dan narawh ukoll permezz tal-aħħar slide ta' din presentation kien hemm sejħa għal ikun hemm sejħa għal kull ċiklu għal raġunijiet budġetarji kellna l-iskadenza li għal qed jumejn ilu għandna 5 miljun disponibbli rċevejna 91 proposta u kien hemm talba wkoll ta' 35 miljun euro. Anki jekk ninsew li xuħut xi wħud minnhom li ma jaqgħux taħt il-kriterji kollha, jekk nofsom jistgħu jiġu aċċettati dan ifisser li ma nkunux nistgħu nakkomodaw talbit kollha din hija ħasra fir-rigward ta' titjib ta' dawn l-startups, eh, żida tal-impjiegi, eċetera. Ħankun qegħdin negozjaw biex naraw jekk nistgħux inkomplu nżidu dawn il-budgets. Mela, biex nikonkludi. Well, let me say that... Uh, Nishtiq najt? Iġli? hemm kunċett pożittiv ta' suċċess kien hemm ħafna diffikultajiet li kellna nerbu u anka kena nirrealizzaw. Illi din hija inizjattiva tal-intreprenituri u din hija idea li tittamela taħdem, imma s'issa kienet ta' suċċess. Hemm feedback tajjeb ħafna, kemm minn intreprenituri ospitanti u anka l-ġodda. Hemm aktar eh, tul fil-kompetittività. U rajna ukoll rapport pożittiv ħafna inizjali. Għanna bażi tajba ħafna biex inkomplu naħdmu fil-futur u risposta għanna għanna riżultat dirett um, biex innaqsu il-qat fost iż-żazax. Zazax li jibdew il-negozji tagħhom u anke jkun hemm impjiegi ġodda. X'inhuma l-isfidi li għandna? L-ewwel ħaġa hemm differenzi kbar fil-prestazzjoni tal-organizzazzjonijiet intermedjarji jridu nassiguraw illi dawn ħajilħu mal-standards tal-kwalità. F'Settembru nerdu eh, inizjattiva bil-kodiċi ta' kondotta kif eh, xinu mistenni minn organizzazzjoni intermedjarja speċjalment dawk li forsi mhumiex qed ikollhom daqshekk suċċess ikun jistgħu jinxu mal-istandard. Importanti li jkun hemm il-kooperazzjoni, l-ebda organizzazzjoni intermedjarja ma tistaħdem waħedha. Importanti li jkun ħafna eh, motivazzjoni għalhekk irridu ntejbu il-kwalità ta' dawk li qegħdin fin naħa isfel. U rridu ukoll inkabru it-talbiet eh, kritiċi tal-massa l-aspettattivi kollha ma jistawx jitlaħqu. Hemm ħafna restrizzjonijiet budgetarji u anka hemm il-limitazzjonijiet fir-riżorsi eh, tal-impjegati u dejjem qed nippruvaw naqsu dawn ir-riżorsi eh, u ovvjament meta nċettejn din is-sitwazzjoni meta nħarsu anka lejn il-futur għal estensjoni ġodda ta' dan il-programm. Hemm aktar eh, sfidi li għandna li xtieq ngħid eh, fil-qasir jridu nassiguraw illi dawn l-organizzazzjonijiet intermedjarji jifmu xogħolhom u mżon ta' impenn sħiħ. Anka dawk l-organizzazzjonijiet intermedjarji l-ġodda għandhom bżonn ta' taħriġ memx eh, koordinaturi nazzjonali eh, dawn jistgħu jipprovdu benefiċi ħaf eh, benefiċi u anka problemi. Ridu naraw kif dan kollu jista' jevolvi fil-ġejjeni hemm anka bilanċ delikat bejn l-isforzi ta' promozzjoni u mhux dejjem kun nistgħu nilħu għam dawn ukoll. Importanti li insib namnu titjib dan il-qasam. Onka rrit ikollna taħlita tajba fil-mezzi ta' xandir. Mela, id-direzzjoni li rridu nieħdu kif eh, smajtu diġà l-Erasmus mhux parti mill-Kozme huwa integrat u għalhekk qed nippruvaw nkanżidu l-allokazzjonijiet tal-budget. U hemm pjan għall-ewwel ħames snin eh, kif semmejt aktar kmieni. Mbagħad għal ġejjin ukoll ħa namlu dan il-programm f'naħa esterna ma l-Aġenzija eh, Ewropea tal-Kompetittività din ħatibda mis-sena id-dieħla. Ħajkonna xorta waħda eh, uffiċċju ta' poġġ separat għall affarijiet ta' kuljum u qed nittama' wkoll li ħanżidu is-sinerġiji mill-operazzjonijiet li ġġa jizistu. Sissa però għat memx eh, pjanijiet biex naqdu il ien eh, għaliex għanna bżon il-kompetenzi ta' daw kolla li huma involuti. U jekk nħarsu anka għal EYE 2020, il-Task Force, l-ewwel ħaġa rridu naħarsu l-lażliet ta' tip tagħna u neħu l-ostakli u l-problemi. Eh, u nsibu rakkomandazzjonijiet ehm, biex u metodi ta' ħidma ġdida biex nimxu l qoddim Et naraw anka 10.000 skambju fl-2020 il-budget palissa ehm, għandu lok ta' 2000 il-skambju palissa. Pero bil anka bil-effiċenza aktar, eh, aktar il-qoddim naħseb ikonna rapport, ikonna rapport ġdid fil-bidu tal-2014 nkunu nistgħu naddulkom. Nittama li tajtkom anka idea tajba tal dan il-programm u l-elementi kollha illi eh, huma parti minnu naħseb illi għanna nkunu kuntenti ħafna li din inizjattiva bdiet u għanna komparazzjoni tajba ħafna mal-Parlament li qed jagħti l-appoġġ tiegħu f'dan il-kuntest. Għal dawk l intraprenditur il ġodda u għalħol inta tax-xogħol ġewwa l-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, il-mistoqsijiet se jkunu eh, se naħduhom wara li jitkellmu l-kellima, naddi għal-kellima eh, li jmiss, is-Sinjura Michela Bandini li ġejja mill-vjaġġi di arkitettura minn ġewwa Matera fl-Italja. Hija kienet intraprenditura eh, ospitanti u għalhekk nitloba ehm, nadilek il-kelma tibda tgħidilna ftit l-informazzjoni tistatina. L-adwa it-tajba, grazzi ħafna ta' din l-istadina. Aħna bbażati ġewwa Matera fl-Italja. Għal-bidu konna daqsxejn dubjużi biex nibdew din eh, din l-intrapriża ta' l-Erasmus għaliex ma konniex qed naraw benefiċċju immedjat għal kumpanija. Bdejna madwar sena u nofs ilu bl-intemprendituri l-ġodda li ġew ġewwa Matera. Matera edha fin-naħa tisfel tal-Italja, qed nitkellmu fuq rata ta' qatt 40 fil-mija ma' fost iż-żgħażagħ. 55,000 ċittadin ġewwa din il-belt u għanda il-ħajja emmek hija irħisa. il eh, dawn l-interpretaturi kienu qed jirċievu 800 euro fix-xar. U marna xilhom jgħixu ġewwa Matera mingħajr ebda problemi normalment eh, eh, manka biex tgħix hemmhekk tħallas 200 euro fix-xara li jom kienet faċli ħafna li eh, xilom, jinn li komplu jiexu emmek, kum kallu xalfej integraw anka fondi oħra. Din hija waħda internazzjonali, għanna kampus ġi tifatti li qed jinbena għal studenti barranin. U il-kandidat Il-fatti il-Beltija kandidata għal Kapitali Ewropea tal-2019. Naħseb illi għal post daqseg żgħir l-intraprendituri fi tliet esperjenzi li kellna kellhom il-possibilità li anka jintegraw fil-ħajja soċjali ta' dan il-villaġġ ta' din il-belt. Din ġaġa importanti ħafna. Jiġifieri huma kienu qegħdin jaħdmu magħna u kienu qegħdin eh, jgħix qegħdin joqogħdu viċin ħafna ħames minuti il-bot eh, bejn u it-tlieta u saru parti verament mill-belt u jgħixu din l-esperjenza. Kien hemm tlet interprenditori barranin u talmu ħafna fuq il-matera u anka l-Italja. Il-negozji tagħna hija il-suq tal-ivvjaġġar, kumpanija żgħira ħafna, aħna naħdmu fuq proġetti ta' marketing u anka network għal kull proġett madwar 12 sa 20 il-persuna illi jaħdmu magħna. Aħna nitkellmu anka per eżempju ma' vjaġġi di arkitettura, kumpanija fuq l-internet tal-periti u anka l-Urban Italy għal vjaġġar ġewwa l-Italja, Sassi Web, Can't Forget li huwa l-proġett ewlieni tagħna li qed naħdmu fuqu jiġifiri l-kontenut viżwali għal promozzjoni tal-Italja mbagħad il-Milan Expo Tours tal-2015. Tnejn minn dawn l-interpretaturi tal-Erasmus kienu involuti fl-aħħar żewġ proġetti. Dawn it-kandidati ġew mill-Olanda, mill-Ungerija u mill-Iżvezja. L-ewwel wieħed kien Kaspar Daniel Diderek mill-Olanda, u ħadem madwar għal madwar sitt xhur fl-uffiċċju tagħna u xtaq jibda eh, negozju. U xtaq li jagħti storja eh, tal dan il-vjaġġar u għandu l-pjattaforma tiegħu stess. Aħna bdejna naħdmu eh, fuq din il-Can't Forget Italy u ehm, beda anka jibda juża il-videokamera Sony tiegħu u bdejna noħolqu l-istejjer viżwali. U dan kollu kien ta' suċċess. Fl-ewwel sena wara dan il-proġett Erasmus stajna natu ħanka kuntratti. għal madwar 20.000 euro kemm direttament minn għanna u anka kumpaniji oħra biex aħna natu dawn l-istejjer eh, viżwali. Dan kien li xtaq jagħmelu u għalhekk għalih eh, eh, seta' anka eh, jixtri tammir ġdid u jisir anka interpretatur professjonali. Palissa Kaspar qed jgħix ġewwa Matera u issa però ċalaq wara l-proġett qed jaħdem madwar l-Italja kollha. It-tieni kandidata tagħna mill-Ungerija sfortunatament kienet mana biss għal xar jekk te permettu li nixtieq nagħti kritika kostruttiva xar huwa wis eh, huwa ftit wis biex tista' taħdem fuq xi ħaġa ta' medda twila ta' żmien fil-kumpanija tagħna. Hija tfajla tħilija ħafna u bdiet dan il-proġett ta' Digital Diary u ħarġet wieħed mill-films għal Basilikata. Mbatt Isabel Paolo da kemm telqes xi tilok dispieċi ħafna li titlaq ħadme smana għal sena ġeja minn Pitea, minn l-Svezja. Ma kienieċ daqshekk ċerta fuq xiex għattamil, tagħmel, qabiet tagħmel il-blogs tagħha fuq il-website tagħha u għalhekk enni anka tifhem li kolla il-pożizzjoni tagħha fis-sit elettroniku. Mbagħad anka bil website ġadda bħal Milan Expo Tours li tħossibhom hi, li tikteb eh, u bit eh, tagħmel il-traduzzjonijiet u organizzat kollox. Aħna femnija pass pass kif tirranġa il-kontenut u l-kitba kollha li jkun hemm fil-website u kollox irid ikun kostruttiv u biex naqdu hekk hekk website ta' suċċess. Dan il-proġett mar tajjeb ħafna u ġiet tradott ukoll għal Mandarin u irnexxilha tikkoordina t-traduzzjonijiet u kollox flimkien eh, tajjeb ħafna. Nixtieq ngħid fil-każ ta' Isabel huwa li il-Milan Exporters ovvjament titkellem fuq Milan. Umbat wara tlaċ xur li taħdem fuq dan il-proġett u tlaċ xur eh, tikteb fuq Milan, naħseb eh, kienet idea tajba li nbatu ġewwa il-belt ta' Milan. U għalhekk organizzajna żjara eh, għalija biex tmur tara il-belt. Però ma kienx ma kienx ma kienx koperta mill-assigurazzjoni għal kumpaniji tagħna aħna niċċaqalqu ħafna specialment meta qed nitkellmu fuq il-kontenut, fuq il-ritratti u l-videos. Għalhekk naħseb ikun tajnuna kbira li kieku aħna jkollna eh, dawn in-nies li huma assigurati mhux biss fl-uffiċċju imma anke f'xi aspetti oħra waqt li huma qegħdin jivvjaġġaw. X'tallimna allura? Żgur li kienet esperjenza pożittiva lina li naħdmu fuq dawn il- il-programmi u dawn il-proġetti ħafna nies bdew jaħdmu fil-proġetti tagħna jaraw eh, affarijiet ġodda li aħna ma stess ma nindunawx bihom. Ħdimna fuq idejat u pjanijiet u websites għal sitt xhur u kultant ma tibqax tara il-problemi u diffijiet li kollok, għalhekk in-nies li jiġu minn barra eh, jkunu qegħdin jaraw website bħala min-naħa tal-utenti eh, u bħala proġett estern jgħin lilna wkoll biex ntejbu il-proġetti. Il-komunikazzjoni li kellna anka mal-intreprenditori kienet ħaġa importanti ħafna fil-belt tagħna u anka l-possibilità li setaw eh, juru dak li jafu ma nies oħra li jaħdmu fl-uffiċċji u anka barra mill-uffiċċji. Aħna qed naħdmu eh, eh, fl-Italja, U qed imur tajjeb ħafna dan in-negozju, però dak li qed nara f'ħafna negozji hemm ħafna hemm ħafna vojt għal dawn il swiq zar swieq ħafna. U għalhekk aħna nkun nistgħu nkunu kompetittivi u nistgħu nitalmu minn nies illi eh, minn nies bħalma palma kienu dawn l-interpretituri ġodda. Dan kien ta' suċċess għalina. Is-sur Wandag għal li m'hemmx għalfejn ikun li ma jkunx hemm pagi minn negozji ospitanti, dik vera, però jiena tal-limt ħafna minn dan il-proġett eh, bażi tal-Erasmus. U aħna irnexxin anka noħorġu eh, niftħu niftħu eh, binjiet ġodda u nkunu nistgħu nospitaw mhux biss studenti tal-Erasmus imma anka skambji ta' studenti minn kull naħa tad-dinja. Aħna bħalissa fil-proprjetà tagħna apparti li għandna ehm, stazzjonijiet 22 stazzjon ta' ħidma għanna wkoll appartament eh, fil-binja tagħna biex tkun bħala residenza għal dawn il-programmi ta' skambju. Jiġifieri aħna nkunu nistgħu nilqawhom eh, dawn eh, dawn l-istudenti budget mingħajr ebda budget. Anka dawk li ma nkunux ma jingħatawx il-fondi. Naħsew naraw il-viżjoni li għandhom dawn l-istudenti u tejn ħafna lill kumpanija tagħna. Jina nishtiqna laq bi frazi minn Winnie the Pooh. Jekk mti ma tirċivix dak li tixtieq eh, fin-naħa tiegħek tal-forest, allura titmur tfittex dak li tixtieq inti jina kontenta ħafna li nkomplu b'dan il-proġett fl-2013 u 2014 b'dawn interpretenturi ġodda, grazzi ħafna. Grazzi. Issa għanna film zaħir preparat nitlob l-Departiment eh, tal-Inġenjerija tagħna biex jibdew dan il-filmat.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 huwa ġej mill-kumpanija Flypeda li rajna, li għandna kemm rajna, u għal-intreprenditori l-ġodda. f f'posta. Parteċipanti jiena s sur Rividas Butkus fl-2009 jiena eh, ħadd sem fil-programm tal-Erasmus għall-intraprendituri eh, Zaza jiena kont parti mill-Belt Kratz għal dir kumpanija tal-roti. Kienem konferenza waqt din il-ġimma tal-intraprenditori u naħseb li la jekk ikollok bżonn il-kontratti ġi tkun determinat. Għalek jiena provajt nieħu sem f'ħafna seminars u smajt prezentazzjonijiet ġodda fuq il-negozju kienet diffiċli li nsib il-kontatti peress li jiena nitkellem biss il-Ġermaniż bħala lingwa barranija. Bdejt nipprova nitkellem jew bil-Ġermaniż jew bil-Awstrija. Il-programm kien għadu xaġa ġdida, kien għadu xaġa ġdid eh, u program għal nis li huma diġam daħlin fin-negozji. Dejt nfittex organizzazzjoni ospitanti billi nibat l-emails u anka eh, tkellimt ma' organizzazzjonijiet intermedjarji fl-Awstrija u fil-Ġermanja. kelli l-ewel kontat mal-negozju eh, ġewwa Kratz. Però peress li kien hemm problemi anke fl meza għaliex kienu jidħlu fl-spam u ħadd ma kien jarhom dawn l-emails din nibat. U bizbal, Kważi kważi din litra inqrat minant eh, kumpanija ospitanti, u mbagħad dejna nagħmlu il-kuntatt. Emmek stajt eh, anka nikkontattja l-organizzazzjoni intermedjarja ġewwa l-Awstrija la darba intlaqajt ġodin eh, il-kumpanija kulħadd kien tul ħafna konna ta' kulħadd tal-istess età u kulħadd kien qed jipprova verament joħloq relazzjoni. Dan kollu importanti ħafna. Tajjeb, infakkar illi meta kumpaniji, kumpaniji ospitanti, dan din il-persuna tista' tkun tajnuna u kif ukoll ġili ta' pis. U l-intraprenditur il-ġdid irid jifhem ukoll li jistaw jistaw jistaw jirċivi eh, lajnuna manka kultant sempliċement għandek tisma' biss minn din il-kumpanija. Naħseb dan il-programm huwa utli ħafna għax jagħti possibilitajiet biex eh, dak li jkun jista' jiffamiljarizza ruħu eh, fuq ċerti servizzi u din ġrat lili. Fl-2001 rajt Courier tal-roti ġewwa Hamburg il-Ġermanja. Jiena ġbitni ħafna u rġajt bdejt naħseb fuqha fl-2009. L-insi nġib il-finanzi malajr kienet waħda minn raġunijiet għaliex ħadd parti ħadd sem f'din il-programm għaliex kieku kont nibqa' bħala impjegat tal-kumpanija li jkun hemm dan il-finanzjament eh, maġġel eh, jgħin ħafna lill entreprenditori il-ġodda, l-startups il-ġodda. Nixtieq ngħid ukoll illi il-kumpaniji ospitanti għandhom jibben ikollhom benefiċċju minn dan il-programm għaliex ikun jistgħu ħarsu lejn in-negozju tagħhom min-naħa ġdida. L-intreprenditur il-ġdid li jieħu sem u negozju li qed jospitaħ jista' jirċievi ħafna pariri u jagħti pariri. Tajjeb anka jekk hemm skambju tal-idejat ta' negozju, jiena żammejt ħafna kuntatti ma' din il-kumpanija ospitanti u għal bħala intraprenditur ġdid kienet importanti għaliex huma setgħu ħarsu lejn il-modell tan-negozju minnaħa interna. tista' wkoll eh, tispira ruħek u issib motivazzjoni il-ġodda u tifhem kif jaħdem negozju. Bekk ikun iktar faċli għalik li toħloq il-negozju tiegħek stess. Ikollok anka din titgħallem kif tkun kompetittiv u fil-qasam tiegħi li dbiħ u tirranġa ir-roti aħna tajna servizz ġdid u aktar nies dew ġejjin eh, lejn il-ħanut tagħna. Naħseb illi servizz ta' kurjer li nofri għandu eh, futur tajjeb ħafna. Nixtiequ nespandu l-operazzjoni tagħna anke f'bibliet oħra, nistgħu nimpjegaw studenti li jaħdmu fuq bażi part-time. U din xi ħaġa utli għaliex in-nies ma jkollhomx fejn joqogħdu jisuqu madwar il-bliet dawn il-paketti tajjeb ukoll li nipromovu dan il-programm. Irridu nitkellmu fil-universitajiet, fl-iskejjel, daw l-iskambji, dawn kollha importanti tajjeb li konna nka kuntetti bejn l-intraprendituri u l-koordinaturi lokali. Tajjeb li noffru aktar informazzjoni lill-koordinaturi lokali ta' dan il-programm. Grazzi ħafna. Ja, recht herzlichen Grazzi, grazie ħafna. Eżempju tajjeb da. Prattiku. Ta' ta' intrapriza għal um, illi kella suċċess. Mela. Issa l-program ta' poċ u l-valutazzjoni u jina se se nilqa Sir Arnaldo Abruzzini, segretarju ġenerali tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Euro Chambre. President, membri tal-Parlament Ewropew, kollegi. Euroxhambre jiġġestjona ħafna xogħol, niżviluppaw ħafna um, attivitajiet fl-Ewropa u anke fid-dinja kollha iżda għandna programm wieħed li aħna kburin bih u dan huwa li nikontribwixxu għall Erasmus għall intraprendituri żgħar. Met jiddependi mill-perspettiva li inti kif trid tħares lejn l-impik, l-intraprenditorjat, il-kummerċ dit u biex tilqa dawn il-pajjiżi Erasmus fih tweġiba għal dak kollu u għalhekk fil-bidu tal-programm Eurochambers dejjem kien involut fl-iżvilupp ta' dan il-programm stess, fil-programm stess. Bil-bidu net tal-programm, mill-ewwel slides jek jogħġbok. bil bidu tal program fl-2007 illi fil-fatt twaqqaf wara lobbying intensiv aħna bdejna dan il-programm għal-Parlament Ewropew u linja ta' budget għal Erasmus għall-intraprenditori żgħar permezz tal ta' numru intensiv ta' membri tagħna li jipparteċipaw u se jkomplu jipparteċipaw um, f'organizzazzjoni intermedjarji f'dar il-programm. Fis-slajd taraw illi li samna dal-program ferba ferba fażijiet. Nishtiq nitkellem dwar kull eh, pass li għanna unek, għax imbagħad naslu għall-aħħar sviluppi tal-programm u naraw x'żviluppi nistgħu ninkludu fil-perspettiva tal-programm għal ġejjieni. L-istat up ewwel net l-ewwel perjodu tal-programm. Dana kien l-engineering kollu tal-programm involuta hawnhekk illi bnejna fuq idea illi kienet l-Erasmus, l-idea tradizjonali tal-Erasmus għall istudenti U dana mill-ewwel jagħtik l-idea tal-mobilità. L-idea l-ewwel perjodu għalhekk ġi dedikat għat-twaqif għal startup tal-attivitajiet. U bnejna fuq l-idea li biex tkun intraprenditur tajja fil- f'pajjiżek trid takkwista l-esperjenza biex tieħu din l-esperjenza tista' tagħmel hekk permezz tal tallim minn xi ħadd li jkun jaf fuq xi xed jitkellem li huwa intraprenditur diġa. Jiġifieri tqabbel dawk li jridu jsiru intraprendituri u jridu eh, iwaqfu l-biznis tagħhom ma dawk li diġa għandhom esperjenza dan il-qasam u dan kienet um, jimbotta dana eh, kien l-idea wara l-ewwel periodu. Mbagħad deċidejna li konna t-tieni fażi fir tal-kwantità, jiġifieri reklutaċ ta' dawk li setaw iwaqfu biznis u dawk li kienu lesti li jgħalmu dawk il-nis. U dana kien eh, it-tieni fazi tal-programm. Dana kien jinvolvi wkoll il ħol ta' network ta' organizzazzjonijiet intermedjarji fl-Ewropa kollha illi setaw jaħdmu b'dan il-mod, setaw jagħmlu dan ix-xogħol. il mod setaw jagħmlu dan ix xogħol Dan mhuwiex xoll li jsir fitxu wieħed jew belt wieħed fi Brussell pereżempju, iżda attività fejn għandek bżonn ehm, għarfin fil-font u eh, kuntatti fil-font fil-gwad ta' situazzjonijiet um, f'pajjiżna u fir-reġunijiet tagħna u għalhekk. Dan it-netwerk huwa element kruċali ta' dan il-programm minnajr l-appoċ ta' dawn il-nis um, l-Erasmus għal intraprenditori żgħar kieku ma, ma sabx il sucċess li sab sissa. It-tielet fażi issa. Illum huwa bbażat fuq il-kwalità. Mela tibda l-operazzjonijiet, it-tejjeb in-numri ta' dawk involuti fl-operazzjonijiet un mbagħad iżżid il-kwalità, ittejjeb il-kwalità. Kwalità mill-perspettivi differenti għandek il-kwalità tan-network stess, il-kwalità tal-organizzazzjoni tal intermedjarja miex l-istess kullimkien fl-Europa. Ittejjeb il-kwalità tal-proċeduri u koll u il-kwalità ta' min japplika u min jilqa. Jista' jkollok skambju fejn għandek ftit valur jew skambji kif għadna kif smajna mill-xhieda tagħna hawnhekk li kellhom valur għoli eh, fil-iskambju stess. għanna bżon inħarsu l-qoddim ukoll dwar sviluppi li jista' jkollna f'dan il-programm. Fl-opinjoni tagħna, slide li jmiss jekk fl-opinjoni tagħna għanna numru ċertu numru ta' elementi kritiċi li wieħed għandu jikkonsidrom l-ewwel element il-valutazzjoni tal-programm stess u aħna smajna il-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea Sir Weisberger elabora fuq dan iva hemm valur intrinsiku fil-programm u għalhekk il-valutazzjoni minn dawk li jipparteċipaw fil-programm huwa għoli ħafna. Mbagħad għanna naraw kif nistaw ntejbu dan il-program u niksbu massa kritika illi għad ma għadda ma teżistix. Nistaw namlu għek bżewċ eh, azzjonijiet iż-żieda fil-budget jew iż-żieda fl-efficienza u dawn iż-żewġ elementi mux neċessarjament eh, u ma mifrudin tista tiksibhom it-nej flimkien. imkien Iżita fil-budget diġa eh, ksibna pass il-qoddim importanti dalli billi dan il-program id-daħħal fil-budget li għanna għal periodu li jmiss. Issa dak il-budget skont l-ispejs kif jiġu mqasmin u skont il-situazzjoni se t-permetti biss 15 il-mit skambju kull sena. 1500 um, skambju kull sena. Għanna il-mira mill-Komissjoni mill-10,000 mill mill skambju u l-budget mux sekkun bizzejiet. Għanna bżon naqdu budgets oħra li jistaw nsibu ximkien ieħor mal-budget allokat fil-kosme għal periodu finanzjari li jmiss. Nistaw naħdmu kol fuq l-spejjes mill-lum kalkolu bej wieħed u ieħor tal-ispejjeż għall-iskabju huwa bejn 8,000 u 10,000 euro. Dan huwa ħafna. Iż-żieda fin-numri tal-iskambji dan permettilna biex innaqsu l-ispejjeż individwali għal skambju għax minn dawk il-8,000 sa 10,000 euro xi 50 jintefqu eh, eh, fil-promozzjoni, organizzazzjoni u l-ispejjeż amministrattivi. Dawk l-ispejjeż mhumiex se jiżdiedu jekk inżidu n-numru tal skambji. waqt li l-50% l-oħra li huma il lotjiet li jinataw l-intraprendituri ġodda dawna se jizdidu skont il-kwantità Iżda dana se jżid drammatikament l-effiċenza tal-programm. Aħna nemnu illi illi kon għambitu ġdid tal-riżultat aħjar tal efficienza dan huwa importanti. Hemm elementi ħor li aħna naħsbu li huwa importanti ħafna meta wieħed japproċċa intraprenditur intra ġdid l-ar ħaġa li nistaw najdulu, jew l-ar impressjoni li nistaw natuħ huwa illi biex isir intraprenditur trittaddi minn ħafra proċeduri illi qatt ma jispiċċaw li huma ta' pis kbir. Dinja impressjoni ħażina u ma nix naddu għal l-intraprendituri żgħar. U għalhekk il-proċeduri għandhom ikunu sempliċi kulħadd li għajx fl-Ewropa it-naqis tal-tapis amministrattiv huwa importanti għal kulħadd fl-Ewropa. Aħna naħsbu illi hemm ambitu għat-tnaqqis tal-ispejjeż ta' amministrattiv u ta' konformità illi mhumiex ġustifikati. Għatmexxija ta' dan il-programm. Sewġ suġġerimenti oħra ġejjeni aħna ħerqanin biex nipparteċipaw fil-programm tal-valutazzjoni tal-programm fl-okkazjoni tal-ħames anniversarju tal-istess program, jina nishtiq nantiċipa xi bżewġ idejat hawnhekk. L-ewwel punt. huwa illi għada man netwerk eżistenti diġa teżist mhuwiex fattibbli diġa hekk qed jenajt, hekk għalunna iżda rabta Ewlenija ma' networks diġa eżistenti bħal per eżempju il-network ta' Euro Enterprise tista' sir. Din hija dan huwa network ta' operaturi li diġa jeżistu fil-post għandhom kuntatt mal-komunità tal-kummerċ. U anki il-membri tal-Kamra tal-Kummerċ li diġa għandhom kuntatti fil-post li toqgħod fuq 180 organizzazzjoni intermedjarja illum ma tissodisfax id-domanda għall-intraprenditori ġodda illi jista' jkollna għandna nżidu in-numri anki fin-networks tal-organizzazzjonijiet intermedjarji u dana flimkien mal-koperta ġeografika illi mhix uniformi illum il-ġurnata. il ġurnata Għanna numru kbir ta' organizzazzjoni intermedjarji um, ċerti pajizi u xejn f'pajizi oħra mela l-uniformità ġeografika tista' tittejjeb. Hemm ukoll element dwar eh, firgwad tal-isem tal-programm li jista' jqarra Għax meta tirreferi għall intraprendituri żgħar, żgħażagħ, eh, forsi taħseb illi illi dana għandu xaqsam ma persuni ta' 18 jew eh, ta' bejn 18 il-sena eh, u il-25 sena. Għandek tbiddel um, l-impressjoni li tatik. Għanna Erasmus għal l-studenti u għanna Erasmus għal eh, intraprenditori u koll. Għanna nbidlu id-dera tal-program. U dan il-programm qed isir marruf magħruf illum il-ġurnata u għalhekk il-ċifri żdiedu b'mod drammatiku fl-aħħar xhur. Jekk tħares lejn l-Erasmus għall istudenti tradizzjonali ila e, dan il-programm ilu hemm l aħħar 30 sena u issa għandhom e, marka stabilita fissu Erasmus għall-intraprenditori e, zazax għat mandiġ il din il-marka issa għanna naħdmu għal dan. U fl-axħar, nista' nkunu kreattivi wkoll, nistgħu naqdu l-iżvilupp ġdid għall Erasmus għall intraprendituri żgħar nafu, pereżempju, li wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-istati membri il-lum ġurnata huwa illi jisibu mod kif inaqsu il-qat fost iż-żgħażagħ. Dan il-qat qed jiżdied mod drammatiku fl-istati membri kollha. Il-qat fost iż-żgħażagħ jista' jiġi studjat minn min lat minn diversi uh, punti di vista. Iżda għanna natuhom il-possibilità li waqfu l-biznis tagħhom mhux biss nimmiraw lejn il-xogħol il eh, mod tradizjonali iżda kummerċi ġodda, negozji ġodda biex innaqsu il-rata tal-qad fossi zazax. Jekk nitlu iżjed fil-fond f'dan il-punt dan ifisser li kien hemm ħafna flejjes li ġew allokati 6 biljun iżjed u iżjed għall attivitajiet biex l-istati membri jiġu żviluppati u anki biex dawna taw il-responsabilta biex naqsu il-qat fossisasax. Issa qed niddiskutu ma diversi stati membri li jixtiequ jkollhom l-istess skema bħal din l-iskema tagħna fejjużaw jużaw il flejjes tagħhom stess biex iżidu risorsi fil-proġett. Jekk aħna kreattivi biżejjed, ma nix inħarsu biss lejn ir-riżorsi finanzjarji ta' Kozme, dawn huma limitati. Minkejja l-isforzi tal-Parlament eh, Ewropew ma nasbux li se jkun hemm żieda kbira fil-periodu finanzjarju li mis. Iżda nistgħu forsi nużaw il-riżorsi tal-Istati Membri għall-istess anijiet biex insidu l-kapaċità tal dan il-programm. Dan huwa programm illi jista' jwassal għas soluzzjonijiet ta' ħafna problemi oħra. Jekk ikollu suċċess. U e, l-accettazzjoni ta' ċittadini u Ewropew li jużaw il-flejjes pubbliku għal program programm pubbliku huwa din l-accettazzjoni hija għolja. Grazzi. Grazzi. Signora Makela, Anna Maria Makela, jkjoġbok project manager minn Finlandja mill-Università ta' Xjenzi Applikati. Fil-Finlandja aħna raqanin biex nisimgħu il-diskors tiegħek. Grazzi, President, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Huwa ta' pjaċir kbira lija li qiegħda hawn illum u qed rappreżenta mhux biss l-Università um, iżda organizzazzjonijiet intermedjarji oħra tal-intraprendituri eh, zazax. Jiena neġi mir-reġun li huwa South Osterponia fil-Finland. U għal post tal-intraprendituri fil-Finlandja. Aħna marrufin bħala intraprendituri. F'dan ir-reġun l-Università tagħna għalhekk tiffoka wkoll fuq l-intraprenditorjat. U għalhekk dan il-programm jaqbel tajjeb mal-anijiet mal reġjonali tagħna wkoll. Dawna jiffokaw fuq l-appoġġ għal smis Bej wieħed u ieħor għandna 17 eh, sa 18 il 1000 SMEs fir-reġjun tagħna u 98% minnhom huma mikro um, eh, intraprenditorjat eh, żgħar. Aħna eh, immexxejaw l-enin ta' Tororo Europe li għandhom eh, imsieħba wkoll fil-Renju eh, Unit, Spanja u l-Italja u anke għad-ċiklu 6 il-proġett ta' ċiklu 6 li aħna um, ressaqneħ, aħna inkludejna u koll l-Svezja u l-Portugal. Bdejna f'dan il-proġett fil-bidu bħala organizzazzjoni biss f'bażi fil-Finlandja. Impossibbli li tmexxi programm bħal dan jekk m'għandekx imsieħba f'partijiet oħra tal-Ewropa u bekk kabbarna l-isħobija tagħna biex ninkludu l-pajjiżi l-oħra. U minn hemm kien punta tluq tajjeb. Aħna kontenti bl-imsieħba tagħna u anki eh, b'organizzazzjonijiet intermedjarji oħra li qed naħdmu magħhom il-viċin. Il-programm tagħna qed jiffoka fuq il eh, smes li għandu xasu mat-turizmu. Għaliex dan huwa hekk. Għax naħsbu illi fis-settur tat-turizmu l-SMEs għandhom itejbu il-prassi tagħhom tal-management għandhom bżonn ta' perspettiva internazzjonali fl-operat tagħhom kummerċali għandhom bżonn ta' opinjonijiet ta' oħrajn li jiġu minn pajjiżi oħra fir-rigward tal-iżvilupp ta' prodotti u il-marketing. L-iżvilupp ta', turizmu jappoġġaw ukoll l-istrateġiji reġjonali li l-imsieħba għandhom fir-reġuni tagħhom. Mela, nixtieq nibda nota pożittiva illi dan il-program fil-fat huwa wieħed fantastiku banijiet sodi. Nista' ngħid li jiena kont involuta f'ħafna proġetti iżda f'dan il-proġett l-intraprenditorija eh, preditorja eh, jati jistaw jaraw il-benefiċċi m'għandhomx għalfejn jistennew għal snin biex jaraw ir-riżultati jistaw jaraw il-benefiċċi mod immedjat mill-iskambji Nirċevu ħafna mistoqsijiet mill-intraprenditori jagħti żgħażagħ eh, memx fejn mur għal-skambju iħor jew nista nmur għal-skambju jena stess għaxu ma jkunu ħerqanin f'dan il-proġett. Host wieħed għal li jek taħti sija l-intraprenditorjat il-ġdijt inti tieħu lura satejn ġviri jaqbel li tuża l ħinti tiegħek taħtem fuq dan ix-xogħol. Mela esperjenzi ta' suċċess l-ewwel net minn organizzazzjoni intermedjarja fi Finlandja fejn iż eh, żazak kien għadda ċertu żmien mal-ħawsu issa qed jirrappreżenta din il-kumpanija fiċ-Ċina qed jikkollaboraw fiswi internazjonali internazzjonali. U t-tieni jiġi mill-settur turistiku sur Katajja Raħko skambju għal erba xhur fi Spanja u e, fi fatt kabbar l-operazzjonijiet kummerċali tiegħu anki fi Spanja mhux biss fil-Finlandja issa jiġifieri fil-kooperazzjoni mill-viċin mal-host mal host Intraprenditorjat. Aħna kontattja għamilna survey fuq l-organizzazzjonijiet intermedjarji. Dan istarriċ imbagħad lil eh, dawk kollha li jirċevaw l-istedina biex jattendu l-laqgħa tan-netwerk fi frar li għadda u eh, ksibna 42 eh, tweġiba. Għalu il-bicċa kbira minnom illi kienu jaħdmu għal sija jew kull kuljum fuq eh, dan l-iskambju. Ivarja fil-bidu, meta eh, tħanna fil-programm kena namlu iżjed sfort fil-sforz fuq il-promozzjoni tal-programm biex eh, inrawmu il-kuxenza dwar il-programm. Issa la darba issa jtjaħdem jaħdem sew dan il-programm in-nies jgħidu lil xulxin. U il-promozzjoni tal-programm miex taqsek kruċali kif kienet fil-bidu fil-flowel ċiklu fej konna nipparteċipaw. Ma dana jiddependi mill-intraprenditorjat istess. Dawk zaza jew il-ġodda li qed japplikaw għal programm jiena kont naqsamhom f'tliet kategoriji. L-ewwel għandna dawk li huma jibdew huma stess lil huma jafu xirridu għandhom l-għaniet tagħhom moħħom qed ifittxu il-host perfett għal-għalijom. U bekk m'għandekx m'għandhomx daqshekk bżonn daqshekk appoġġ minn naħa tagħna. Mbagħad għandna dawk illi huma motivati iżda għandhom bżonn tajnuna u appoġġ fil flipjanar kummerċali jew ta' azzjoni mal mal-intraprenditorjat host jew bil-lingwa u mbagħad għandna t tillet kategorija dawk li jixtiequ <laughs> jiġu servuti kollox f'kuċċarina. Aħna nifokaw fuq l-ewwel żewġ kategoriji u mbagħad it-tielet juru kuma stess li fil-fatt mhumiex l-intraprenditorjat reali. l-ikbar sfida f'dan il program intwera fil-istħarriċ, ġviri, li trid tattira il-host la darba inti tikseb eh, ikollok dawn il-host fl intraprenditorija mbagħad ikunu ħerqanin huma. Dan l-ewwel pass jiġifieri l-ewwel ostaklu. Mbagħad huma jkomplu bil-programm Dik kienet l-esperjenza tagħna. Umbat il-valutazzjoni tal-impatt wara sitt xhur wara l-iskambju fil-rapport ta' feedback il-iza soħirrit jgħid illi jekk u se jwaqqa fil-biznis tiegħu il-negozju tiegħu immedjatament wara skambju. Umbat, dakka kien l-ewwel l-ewwel pass mbagħad x'inhija eh, s-sitwazzjoni sitt xhur wara l-iskambju. Il-kellim ta' qabel tkellem dwar is simplifikazzjoni tal-proċeduri tal dinja ta' sfida u talba għat-titjib għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri f'dan il-programm. Eh, il-lat amministrativ u anki fil-gwad tal-ġestjoni għawnek rajna programmi tekniċi jett eh, il-situazzjoni jett t-tejjeb fl-axar sena il-situazzjoni jett tejbet iżda għada ta' sfida għal xi intraprenditorijati specialment għal intraprenditorijati ospitanti huma jixtiequ kollhom servizz ħieħ mill mill-organizzazzjoni intermedjarji biex dawna jajnuhom biex jagħmlu l-applikazzjoni u l-proċeduri biex isegu l-proċeduri kollha l-iżgħażagħ huma każ differenti għandhom motivazzjoni f'dan il-programm u jistgħu jaħdmu fuq eh, ftit mill-problemi tekniċi li jeżistu. Sfidi oħra rappresentanti tal-organizzazzjonijiet tal intermedjarji ehm, semmaw il-limiti tal-budget, eh, specialment lotjiet għal azaza għax jispiċċaw il-flejes il tagħhom u trittajdilhom li jridu jistennew għaċ-ċiklu li jmiss tal-budget. Diffiċli li trid tispjega wkoll lill-intraprenditorjat ospitanti li, li iż-żazax ma jistawx jattendu għax m'għandhomx biżejjed flus għax iridu jistennew għaċ-ċiklu li jmiss. Għanna jew ukoll li Esa xi ospitanti wkoll huma passivi wis ukoll u għandna il-persuni il l-ġodda il ġodda il bħal per eżempju għal ħames ċiklu li bdow fi frar ta' din is-sena dawn huma ġodda f'dan il-programm u se għandhom bżonn il-żmien biex jadattaw għall-programm. Fejn hemm bil ma l-organizzazzjonijiet intermedjarji ġodda għandek bżonn ħin biex u żmien biex tagħtihom pariri lil lajos ġodda kif, eh, kif se jaħdmu b'dawn l-odod. Xista jgħin l-organizzazzjoniet intermedjari biex jimplementaw dan il-programm u kunu iżjed effettivi. Simplifikazzjoni ovvjament tal-IT tal u simplifikazzjoni u kol fuq il-level eh, tal-pajjiż fil-Finlandja bħalissa għanna biss tliet organizzazzjonijiet intermedjarji u għanna network mill-viċin u kuntatti fostna U aħna namlu dan il-xol, namlu l-istqarijiet tal-istampa konġunti u l-promozzjonijiet fl-imkien, iżda dawna jisiru b b'mod iżjed intensiv u mtejba. U hemm ukoll it-trasferiment tal-qotjiet e, ġewwa l-Isħobija Ewropea bħalissa għandna limitu ta' 10 fil-mija nistaw naħdmu b'dan, iżda jekk għandek imsieħba illi mhumiex qed jeżegwixxu mod tajjeb jew mhumiex qed jiċċievu biżejjed applikazzjonijiet mill-intraprenditorjat żgħażagħ il-ġodda, suppost tista' titrasferixxi l-budget għal dawk li għandhom ħafna eh, intraprendituri eh, ġodda fil-programm x'kienu it-talimiet il-lezzjoniet li zet importanti minn dan il-programm? Jiena nixtieq nisħa illi l-isem tal program ġili għarra għal ħafna persuni meta jaħsbu dwar Erasmus jaħsbu dwar l-iskambju tal-istudenti. U jaħsbu li għandhom bżonn ikunu zazax ukoll fl fletta tagħhom u mhux Eh, zazuħ fissnin snin intraprenditorijati. Xtaqna u il-marketing konġunt tal-IO, zana jista' jiġi organizzat mill-organizzazzjonijiet eh, intermedjari stess fil abbazi tal-pajis, promozzjoni abbazi tal-pajis ta' dan il-programm fost dawn l-organizzazzjonijiet intermedjarji kollha. Kollaborazzjoni mill-viċin mal-assoċjazzjonijiet interprenitoriali u koll aħna l-Università per eżempju. Iżda ksibna ħafna appoċ mill-assoċjazzjoni tal- tal-intraterritoriat u anki ċentri reġjonali tal-kummerċ u anki taħt iċ-ċiklu sitta irċevejna u koll ħafna appoċ minn minn eh, minn um, minn network fir renju Unit. U aħna provaw naħlu mill-fiċin eh, ma' daw kollha. So like we have already heard uh, now the uh, Mela palma smajna il-programm qiegħed jiffoka fuq il-kwalità u dan naħsbu li hija xi ħaġa tajba ħafna għall-istat attwali tal-programm kif ukoll għall-istat ġejjeni, però nixtieq insemmi ukoll il-proġetti relatati ma' qasam speċifiku meta applikajna l-programm. Id-deskrizzjoni tal-proġett, per eżempju fil-Kastana jiffoka fuq turizmu, però għad irridu naċċettaw applikazzjoni ċorta waħda minn oqsma ta' negozju oħra għal-raġunijiet ġustifikati imma għedin nifokaw fuq dan il-negozju partikolari. Il-turizmu ġifiri. Irridu naraw ovvjament jekk inkunux nistaw nifokaw fuq oqsma speċifiċi in ġenerali. Irridu nżommu f'moħħna wkoll li fiċ-ċikli l-ġodda, il-prestazzjoni tal-immoddi tal-IOs Kif smajna kien hemm diversi tipi ta' IOs li kienu attivi u passivi. U dak li jafu u dawk li jafu kif għandhom jitrattaw dan is-suġġett. Din xi ħaġa li nżammu f'moħħna meta napplikaw ċikli l-ġodda. Imbagħad il-kollegi tiegħi wkoll proponew żminijiet itwal tal-proġetti għal dan iċ-ċiklu sitta għandna 24 xhur qabel kellna 21 xahar. Però din jipproponu wkoll li l-proġett ikun ta' bej 3 5 snin b'mod li jkun hemm ċertu kontinwità ma' l-intraprenditori eccetera. L-espansjoni ġeografika din ukoll rat inizjattivi simili bħal dan l-iskambju per eżempju bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil. Aħna kun għaddin nikkonsidraw naplikaw xal dan il-programm, però mbagħad wara ħsibna li lotjiet finanzjarji kienu limitati għal 250 euro biss fix-xar. Ħsibna li dan musa nagħmlu xejn bih ma nkunux nistaw nattraw bizzejet intraprenditori, pero huwa tajjeb xorta waħda li hemm dawn it-tip ta' inizjattivi li qegħdin jespandu u qegħdin jippromuovu dawn il-programmi pereżempju fix-xlok tal-Asja fil-Vjetnam. Hemmhekk ukoll kienu ħerqanin li jkun hemm inizjattivi bħal dawn. Kenna rappreżentanti mill-istati membri fostna u għalulna li se jeżaminaw l-opportunitajiet li jista' jkun hemm fost l-intreprenditori Vjetnamiżi kif wieħed jista' jrawwa mill dawn l-intreprenditori. B'dan kollu nirringrazzjakom u ngħidilkom li dan it-tip ta' programm huwa meħtieġ u huwa proġett konkret ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Kontent li konfermajt li l-Europa fuq d-dim u li l-Parlament Ewropew waqaf dan il-programm li jista' jagħti kontribuzzi biex naqirdu l-qad. Issa naħseb għanna nifsħu id-dibattitu. Hemm min għandu talbit jew inkella mistoqsijiet. Iva, jekk joġbok. Grazzi. Iva, bla dubju, inna satajn bil-edawnek, għasanna l-mistoqsijiet tagħna jien kontent tal-edawnek. L-ewwel darba daħanna li daħanna paragrafu fuq eh, li YE kien l-Small Business Act kif ukoll ir-rapport relatat fejn jiena kont ir-rapporter. Dan ġi segwit mill-inizjattiva tas sur Rubik li wkoll ġiet iffirmata minni. Wasanna l-proġett pilota wkoll Ta' min jgħid hawnhekk li dan wieħed mill-aktar programmi ta' suċċess u s-suċċess huwa tangibbli, tista' tara dan is-suċċess bajnejk. Personalment flimkien miegħek ukoll jiena kont fil-avveniment annwali fejn kien hemm il-kollegi kollha. U kellna produttur tal-ġelat minn Lukka, l-Italja, li tlaqqa li tlaqqa ma' intraprenditori Spanjoli minn Barcellona bl-idea li joħorġu b'tip ta' ġelat partikolari li mbagħad kellu suċċess kbir fostna. Kienet idea tajba ħafna, kienet xi ħaġa innovattiva ħafna, u kollha ħafna innovazzjoni f'dan il-programm, il-mistoqsija tiegħi lil Sur Weinberger hija din. Kif forsi nistaw nipromovu aħjar dan il-proġett? Issa wkoll flimkien mal-ġlida kontra l qat fost iż-żgħażagħ, il-Parlament qiegħed jiprioritizza ħafna din l-inizjattiva. U din għandha tkun il-priorità tal-priorità. Nixtieq nistaqsi wkoll kif għamel is-sora Bruzzini kif nistgħu niksbu aktar e-, effiċenza. Forsi jista' konna wkoll kunċett ta' direct marketing fejn tiġri l-kelma. Dan nixtieq nisħaq ukoll xi ħaġa l ma għalet, intqalet li din hija l europeanizzazzjoni ta' dan il-qasam. Irrispettivament mill leta tagħhom, naħseb li irridu nsibu mod kif nipromuovu dan il-programm aħna fil-Parlament, għaliex ma nistawx nibqgħu barra minn dan is-suċċess. Aħna wara kollox dan il-programm nibet fil-Parlament. Ma nibitx fil-Kummissjoni. Għalkemm irċevejna pariri tajbin mill-Kummissjoni. Però aħna wellidna dan il-proġett għal daqstant il-Parlament għandu jkun minn qoddim net. F'ħidma bħal din. għanna ħafna semmis u kol fil-qasam tal-digitali, l-kultura, l-ekonomija u dan jorbot ma' direttorati oħrajn. U mhux kolħat ikun konxju ta' xogħol qed sir naħseb din hija promozzjoni li trid tinfirex. Xogħol tajjeb insamma suċċess kbir, ippruvaw sibu intraprendituri minn pajjiżkom stess u waqsmu dan is-suċċess magħhom. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Herzog, dak li għadda kifet juri li dawn il-proġetti huma ta' suċċess. Nirringrazzja l-koordinaturi u koll incidentalment grazzi tal-appoċ il-kellima li jmiss. Grazzi. L-Onorevoli Vertman, jiena u koll l Nejdilom proset, eh, n-nis wara dan il-proġett, jena għandi xi mistoqsijiet ta' Sur Berger. Ċifri perċentwali għal kull pajis f'termini ta' suċċess. Għandna l-programm Pero jekk inħarsu wara ħames snin, kemm minn dawn in-nies għadhom intraprenditori nixtieq nkunu nafu xi ħaġa bħal din ukoll naħseb huwa punt ta' referenza tajjeb dwar kif il-programm jista' jiġi estis u fuq li ma' pajjiżi għandna nifokaw it-tieni mistoqsija mbagħad nixtieq inkun naf jekk hemm xi inizjattivi jew inkella xi ħsieb ukoll għal pajjiżi li qegħdin ibbatum il-kriżi kif nistgħu ngħinu l-Greċja, l-Spanja, l-Portugal. l greċja l spanja l portugal pajizi fejn għanna għad fost iż-żazah daqshekk prevalenti. Jekk ikonna ideat tajbin, jaf nistgħu ngħinu nistimulaw l-ekonomija, speċjalment pereżempju għaż-żazah nistgħu nimmotivawhom. Naħseb nistgħu naħsbu fuq xi ħaġa bħal din ukoll. Grazzi, l-Honorable Triple. Mistoqsijiet tiegħi jmorru fl-istess direzzjoni ta' min tkellem qabli. Naħseb huwa tajjeb li naraw li dan il-programm kiseb saċċess bħal programm ewlieni tal-Erasmus ukoll. Dan it-tip ta' kunċett li nagħmlu skambju nlaqgħu in-nies u nħaltu żgħażagħ u l-edukazzjoni tagħhom mal-qasam tal-SMEs huwa idea tajba. Dak li nixtieq inkun naf issa għaliex semmejna kwistjoni importanti fuq il-ġlida għal-qat fost iż-żazax. Nixtieq inkun naf, mill-Kummissjoni, meta se nippruvaw indaħlu l-front loading. Se tippruvaw tagħmlu aktar dan il-programm għaliex aħna nistgħu nuru li nistgħu nestendu programm bħal dan b'suċċess. X'inhuma tħejjiet tal-budget fil-Kummissjoni? il-kallima l-oħrajn ukoll tkellmu aħjar, tkellmu aktar ukoll fuq il-promozzjoni u reklamar. xinu ma proposti tagħkom f'dan ir-rigward? X'tistgħu tagħmlu aktar? Ovvjament hemm ċerti pajjiżi fejn hemm ħafna suċċess u pajjiżi oħrajn li mhumiex daqshekk kattivi fil-programm X'nistgħu nagħmlu allura, speċjalment fil-pajjiżi mill-qotim mill-kriżi biex il-programmi jimxu aħjar. Grazzi. Grazzi. Bħala rapporter, nixti nistaqsi mistoqsija jena wkoll. X'inhu l-ammont meħtieġ għall-2014 biex niżguraw li dan il-programm jista' jissokta b'suċċess. Onorevoli Weinberger, tweġibna. Grazzi ħafna tal-interess u l-ħafna proposti u koll. Kifettilkom bħalista għadin nħejju il-programm uh, wara dawn il-ħames snin għadin niprovaw insibu xinu l-fatturi ta' suċċess u l-fatturi li jżomuna l-ura. Issa l-mistoqsija li saqsejtna din weġbuha aktar tard, pero naħseb li rigward l-impatt memx intraprenditur li għadu għemmek wara ħames snin wara li intemmed din relazzjoni, pero għem minnom li sena wara tla snin wara għadhom hemmhekk. U l-dawn irridu nsaqsu fl-istħarriċ li se nagħmlu biex nsaqsu għom x'kien l-impatt. Għaliex, 18 xar wara li kien hemm il-proġett pilota minna studju u kien hemm analiżi tal-impatt ukoll fi żmien meta kun għadin nħejju l-bażi legali għall-programm. Dak iż-żmien kien ċar li l-impatt ekonomiku jista' jkun kbir. L-analiżi kienet ċara f'dan ir-rigward u rietna li jekk għandek eh, żewġ impjiegi moħloqin għal kull startup, jekk ikollok l-internalizzazzjoni, jekk ikollok eh, prodotti innovattivi, hemmhekk se jkun hemm ħolqien tal-impjiegi, ġifier l-impatt kien enormi. Però issa eh, irridu natwaw dan kollu fil-prattika. Forse u koll nista nwieġeb il-punt fuq il-pajizi. Fil-fat, iva, 40% ta' relazzjonijiet insibuhom f'żewġ pajjiżi biss. ċertu tajba dawn huma pajjiżi tal-kriżi, l-Ispanja u l-Italja. Jiġifieri hemm interess qawwi speċjalment fin-nofsinhar f'dawn il-programmi u dan qegħdin jiksbu suċċess ukoll. Aħna għandna hawnhekk ejċi eh, minn nofsinhar net tal-Italja, dawn l-iskambi jiksbu suċċess kbir kif qed f'dawn il-postijiet. mbagħad hemm pajjiżi li għandhom inqas impatt, però dan jiddependi wkoll fuq in-numru ta' IOs li jkollna f'dawn il-pajjiżi. Dan jaffetwa wkoll. jaffetwa wkoll is-suċċess fl-applikazzjoni ta' ċikli varji għaliex ma nistgħux nagħtu il-postijiet kollha minħabba problemi budgetari, u dan iwassalni għal punt ieħor fil-promozzjoni iva nistgħu nippromuovu aktar proġetti bħal dawn, però dan fiex se jissarraf. Se jkollna ħafna reġistrazzjonijiet hekk u mbagħad ma nkunux nistgħu nilqawhom kollha minħabba problemi ta' budget. Bħalissa għandna limitu ta' 700 relazzjoni fis-sena għanna madwar 2000 li ġew accettati u lesti biex jiġu akkopjati fil-database. U dana tlet snin li ġejjin, eh, maġbu għanna posti ta' tlet snin li ġejjin, ġifri saka dement li ma nżilux il-budget ma nistawx namlu iżjed għal xejn, nqogħdu namlu r-reklami. Ovvjament, hemm il-kwestjoni ta' tal-dera, pero Naħseb jina reklamar f'dan il-waqt mhuwiex produttiv. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' l-estensjoni għal pajjiżi oħrajn dan diġà minnih minn 27 jew 28 pajjiż insomma għal pajjiżi kollha sib Li nifirxu fuq medda globali ma naħsebx li jagħmel sens. mistoqsija satajn kuljum mhuwiex biżejjed dan huwa l-punt Finlandiż ma nilħqux il-massa kritika hekk. Irridu naraw li konna biżejjed għajjows li qattaw ħames sitt sigħat kuljum. F'dan il programma għaliex imbagħad ikollhom l-esperjenza jkunu eh, produttivi aktar u dan huwa importanti. Dan ma jfissirx li għandna nagħmlu aktar promozzjoni, però rridu nagħmlu l-affarijiet fuqtom. Irridu aktar budget, irridu nkunu aktar produttivi, u mbagħad nkunu nistgħu nagħmlu aktar promozzjoni biex nimxu l-qudiem. Bla dubju, il-qad fost iż-żaża għandu jkun għana u lini tagħna. rajna ħidmiet eh, biex in-nies iż-żgħażagħ jibdew in-negozji tagħhom Attivitajiet bħal dawn diġa saru wkoll dawn l-aħħar 8 snin, 10 snin. Ħafna każijiet ukoll kien hemm ċertu suċċess, però dak li naraw ukoll huwa fattur kritiku ta' suċċess biex dawn ikampaw għall-ewwel sentejn tal-proġett u hawnhekk it-tħejjija tal-grupp hija importanti ħafna. L-ajjow hawnhekk jistgħu jgħinu ħafna wkoll. Din tista' tkun riċetta ta' suċċess eh, kbir. Imma hemm problemi li rridu nelbuhom l-ewwel. Għalunna wkoll li l-odda tal-IT t-TT per eżempju, però biex nkun onest magħkom, bil-limitazzjoni ta' riżorsi umani għal-Kommissjoni, ma tantx għandna nies biex jaħdmu fuq xi ħaġa hekk hemm ċerti fatturi burokratiċi wkoll li jimptu mir-regolament finanzjarju, il-problema li wieħed iċċaqla il-budgets bejn konsorzja differenti, dan huwa rekwiżit li jitfa' piż kbir fuqna. U aħna, biex nkun onest, għalissa fil-Kummissjoni m'għandniex biżejjed nies biex jittrattaw il-ħtiġijiet kollha, l-bżonnijiet kollha li għandna. Għandna problemi ġifieri ta' skala Din hija wkoll kwistjoni bl-ispeċjalizzazzjoni li xi ħadd semma, ovvjament l-ispeċjalizzazzjoni hija importanti, per jek għandek budget limitat, irridu li kull qajjew ikun attiv għal 5-6 sigħat kuljum dan ifisser li dawn in-nies li tħallasom. Ma nistgħux nespandu wisq u ma nistgħux nidħlu wisq fid-dettall f'ċerti joqsma, b'xorta għal għalissa ikonna nitrattaw l-affarijiet b'mod ġenerali kif qed ngħid. Dwar il-mistoqsija kritika, il-budget x'inhu? Minn banda kanna applikazzjonijiet għal 35 miljun euro u għanna budget ta' 5 għal din is-sena. Ġifri għanna fattur wieħed għal seba. Realistikament, qatt ma tkun taf eżattament kemm kem l-applikazzjoni se jkunu ta' kwalità, fl-moddi ċifra kienet 50%. Ejja ngħidu ġifieri li jkollna proġetti tajbin għal 17 miljun euro, dan ifisser li konna bżonn 17 il miljun fl-2013 diġà biex niffinanzjaw l-interess. L-interess qiegħed jizdid għandna aktar proposti mill-modi hija kwistjoni wkoll ta' firxa tal-proġett, però meta nitkellmu dwar 10,000 intraprenditur fis-sena il-mira tal-sena 2020 intqalu koll forsi nistaw naqsu l-ammont għal kull intraprenditur. Xi ħaġa li nistgħu nagħmluha però hemm limiti wkoll. L-ispiża medja mħalsa ta' 4 jew euro jekk trid inti tirrekluta biżejjed staffs flajjows u tħallasom ukoll biex ikunu attivi fuq bażi full time fuq dan il-proġett limitazzjonijiet ta' tnaqqis li tista' tagħmel ġifieri anke jekk ngħidu 7000 somma tajba dinja ħaġa ta' aritmetika trid xorta 17 miljun fis-sena. Kull manna bħalissa huwa 50 miljun għal seba' snin. Ġifri di mhux kwistjoni ta' 10 jew 20 fil-mija kif qal Sir Kreuzman. Irridu forsi wkoll nżidu ir-riżorsi umani min-naħa tal-Kummissjoni. Parti minn din sir permezz ta' ħidma esterna dan jgħin, però rridu nkunu realistiċi. Dawn l-affarijiet ma jistax jinbidlu biżmien. Ħajkun hemm stati membri wkoll li jitolbu 15% staff għall-Kommissjoni meta l-istati membri jagħmlu talbit bħal dawn, allura mhux realistiku mbagħad li nippretendu mod ieħor. Irridu nippruvaw insommu tkabbir bilanċat. Dak huwa il-punt kruċali. Grazzi ħafna u aħna se nimxu f'din id-direzzjoni mela jemma neħdu riski kbar. Danke, ich habe noch zwei Fragen von Herrn Plenkovic und dann noch Frau Gressle und dann Zewċ mistoqsijiet t Signora Krisli u nkun nistaw nal hawnhekk. Grazzi ħafna, Paul. Xi punti, il-Kroazja ġiet inkluża għall Erasmus għall interpretenturi żgħar minn frar għall kompetittività u l-innovazzjoni f'dan il-programm. Il-punt ta' kontat lokali kien il-Kamra tal-Kummerċ u l-Ekonomija u jina kont f'kuntatt magħhom speċjalment biex insibu l interprendituri ospitanti li jkunu jistaw jilqaw eh, dawn l interprendituri l-ġadda biex jifmu kif jaħdem il-negozju fl-Ewropew u anka jirnexxilhom jelbu il-problemi fis-swieq li għandna palissa. Naħseb dan huwa proġett ta' ħafna eh, interess u anka qegħdin dejjem nofru aktar informazzjoni. Anka minnaħa bħala MEP ħanitkellmu ma' servizzi tal-Kommissjoni eh, biex dejjem napoġġaw il-punt ta' ġewwa il-Kroazja u jkollna kemm jista' jkun eh, numru ta' applikazzjonijiet fil-ġejjini wkoll. Signora Grisle, grazzi ħafna minx dikjerazzjonijiet smajt illi għanna problemi b'dawn it-transfers. Għalli ma artikli qed referi li għandhom problemi. Dan dinja mistoqsija speċifika għal kummissjoni però naddu għas il-senjur Gallego. Gallego Pojedo. Garriga Pojedo. Mistoqsija faċli ħafna għal rappresentanza tal-Kummissjoni. ċini l-integrazzjoni għall-Erasmus tal-intreprenditori żgħar? ċini l-konnessjoni? Grazzi. Se jkun jaqblinna għal budget tal-2014, xinu l-ammont li għanna bżon għal-2014 biex nkomplu dan il-programm jkun ta' suċċess? Grazzi ħafna mm, mill-kommenti tal-Kroazja, diġa għedin naħdmu fl-organizzazzjonijiet u naħseb li nkunu nistaw eh, jkollna kooperazzjoni ma' komkol malajr ħafna. Rigward l-artiklu fuq il-regolament finanzjarju, Sinjura Gressler, grazzi ħafna tal-mistoqsija tijak, mistoqsija konkreta, ikolli eh, nirrispondi nirrispondik aktar tard għaliex m'għandix il-risposta bħalissa. Signor Gressler. Jiena verament nishti tweġiba specifika, ehm, speċifika, forsi anka tibat li e-mail. Iva nisan għabat l xie informazzjoni diretta l-email jgħid is-Sur Weinberger. Fl-ewwel snin il-rata ta' edukazzjoni kienet waħda baxxa. Għaliex ma kenniex ħafna esperjenzi anka ma' l-IOs. Imma fl-istess ħin nixtieq nidefendi dan kollu billi ngħid illi aħna konna eh, qed inħarsu dejjem ir-riżultat. Jiġifieri jekk eh, din l-organizzazzjoni intermedjarja ma tatx eh, daqshekk riżultati u produċiet biex 10% ta' relazzjonijiet illi kellna. Oriġinarjament, ovvjament, ikon irridu ħarsu lejn il-fondi. Naħseb taqblu magħna. Għalhekk kellna rata ta' edukazzjoni li kienet baxxa naħseb kienet madwar ta' 30% anka fil-pagamenti. Għaliex l-impen tagħna però kien dejjem tajjeb. Dik qatt ma kienet problema. Rigward l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti konna baxxi. Però rigward l-appropriazzjonijiet eh, ta' l-impen jina konna aħna konna 120% eh, minn aktar mill-budget. Issa rigward tal-2014 għal-budget l-istima l-2013 kienet ta' 17 miljon euro, kena zida nistaw nejdu forsi 20 miljon għal-2014 jek għet nkun ottimist ħafna. Niprofa nejn l-program u nmexxuh kemm se jkun malajr. Grazzi ħafna jt president Pala rapporter fuq dan id-dokument partikolari nixtieq nirringrazzja lil kull min attenda din il-laqa illum. Grazzi ħafna tal-li tkellimtu fuq dan il-programm li eh, beda mill-Parlament Ewropew u tajjeb ħafna naraw li dan il-programm kien ta' suċċess kbir. L-Ewropa ehm, tmexxi f'daw din il-kwistjoni u anka ehm, ħadd ieħor jimxi waraja u importanti speċjalment fejn għandna għat oli opportunità tajba biex noħolqu aktar xogħol Nirringrazzja ħafna l koll min kontribwixxa u nitlob dejjem l-appoġġ tagħkom anka fil-ġejjieni. Grazzi, naddi l kelma lis-Sinjura Jutta Hag. Grazzi ħafna. Issa nitkellmu fuq suġġett differenti, però wieħed illi importanti xorta ħafna waħ xorta. Unka rajna l-valur tal-intrapriżi żgħar u ma jisaw il-ħin eh, b'mod effiċjenti. Issa nimxu għal laqa annwali ma' dawk l-aġenziji trojka eh, daħlet eh, anka f-istrumenti oħra, pero xorta waħda. Għanna ħafna aġenziji Ewropej tal-Unjoni Ewropea, forsi għanna wis biex, biex nil-aħom kolla il-kolla unek u biex nitkalmu, jiskalmu kolla kemuma. Bekk, kellna trojka għal xi żmien issa. U dawn it-tlet aġenziji ħajitkellmu b'rappreżentanza għall-oħrajn u jresqu l-kwistjonijiet huma. Kwistjonijiet li nistgħu nikkonsidraw bħala relevanti u nfokaw anka fuq il-problemi fejn l-affarijiet sejrin tajjeb. Memx għalfejn nitkellmu dwarha għaliex ma tantx ħin, għalhekk nilqakom il-koll nixtieq u nitkellmu fuq il-budget abbozzat tal-Kummissjoni e kif batulna. Kapitli li qed titkellmu anka fuq l-aġenziji u anke rridu nitkellmu fuq xixtieq il-Kummissjoni li tagħmel bl-impjegati ta' dawn l-aġenziji. Nittama illi mhux qed nkun wisq negattiva, Però xarta waħda irridu nħarsu lejn kif eh, qed jimxu l-aġenziji. Mela n direttur tal-Aġenzija tal-Ferroviji is-Sur Frib, nispera vers Slip, nispera qed nitkellem qed ngħid l-ismek tajjeb. U għana l-Morton Kirum, id-direttur tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali ġewwa Vienna. Nittama li mhux qiegħed hawnhekk għaliex id-drittijiet tal-Aġenzija nifisha <laughs> mhux qed jirrispettaw daqshekk forsi. U mbagħad għandna l-Andrea Amon, il-Viċi Direttur tal-CDC. iċ-ċentru tal-kontroll u prevenzjoni tal-mart. Tajjeb, naddu mela mill-ewwel għas-Silver Slip. Grazzi ħafna, Sinjura Hawg. Fil-Belġu ehm, li semu vers vers lab u tajjeb li qegħdin pajjiż bilingwali tista' tuża żewġ l-ismijiet. Signora President, membri tal-Komitat, nixtieq nirringrazzjakom tal qed ikonna dan l-iskambju tal-opinjonijiet tagħna fil-budget u l-approvazzjoni tiegħu. Għanna din il-karta u tajnilkom anke qabel din il-laqa dan id-dokument qed naraw aktar dettalji u qed nagħtu numru ta' numru ta' eżempji biex qed naraw l-effett negattiv fuq l-Aġenziji Ewropej Ġematejn ilu aħna rajna il-proposta ta' kommissjoni għal budget tal-2014 u aħna konna qed nitolbu aktar informazzjoni biex nifmu xem wara ċifru x'impatt se jkun hemm. Però naħseb tajjeb nistgħu nikkonkludu li ir-riżultat tal-2014 il qudiem ma tantx tajjeb. Per eżempju, nistaw naraw li xi aġenziji eh, kif rajna f'Diċembru li għadda kellhom klassi differenti għal 2013 u issa dawn ġew eh, aġġornati għal cruising speed agencies. Aħna nafu illi eh, qed inħarsu l-aġenziji bħala bħala qasam wieħed, però meta aġenzija waħda tinata aktar rizorsi biex timxi mal-mandat legali tagħha, awtomatikament ir-riżorsi tal-aġenziji l-oħra ħajonsu. Ovvjament, il-ħidma li jagħmlu dawn l-aġenziji tibqa l-istess. U qed naraw li l-aġenziji ħajkollhom inaqsu l-impjegati bi tnejn jew aktar fl-2014 u eh, l-istituzzjonijiet u l-entitajiet l-oħra ma kemm lebda mekanizmu ta' kumpens jekk istituzzjoni waħda titlob li li ikun hemm tnaqqis ta' persuna waħda ma jfissirx istituzzjonijiet u mbagħad iridu jnaqsu aktar u aktar. Anka pereżempju fl-Ombudsman u l-DPS huma ma kellhomx jagħmlu dan it-tnaqqis u mbagħad aġenziji żgħar bħal Sipol u Orxa kellhom inaqsu l-impjegati tagħhom bit-tnejn b'żewġ impjegati. Bek naħseb dan it-trattament fuq l-aġenziji mhux qed nimxu eh, f'konformità mal-bqija tal-istituzzjonijiet u aġenziji nixtiequ approċċ aktar koerenti fuq il-budget tal-aġenziji. Il-punt ta' tluq tal-budgets tal-aġenziji hija xed nistennew minnhom dawn l-aġenziji kif qed ikun hemm komunikazzjoni mal-Istati Membri. Nafu li l-Istati Membri jagħmlu ħidma waħda u jippruvaw ma jagħmlux repetizzjoni għal 28 stat membru u hekk nkunu nistgħu nifrankaw ħafna flus. Nixtieq fuq dan il-punt insemmi xi eżempji li sta sibu fil-dokument tal-oppożizzjoni. Waħda hija l-Fundazzjoni tat-Taħriġ fejn ikkalkolajna illi jekk tneħħi l-impjegati jider li hemm bżonn ukoll ta' 7% ta' tnaqqis fuq l-impjegati. Jiġifieri hemm bżonn jitnaqsu erba' impjegati. L-manager ta' din l-aġenzija iddeċidew li ma jistax ikun hemm aktar tnaqqis għal 2014. kollu il-Kummissjoni proponiet tnaqqis ta' ħames impjegati. Anka jekk dan iċ-ċentru mhux qed jingħati bżejt finanzi. Dan huwa punt importanti. U rridu anka eh, nieħdu nieħdu inkonsiderazzjoni li hemm il-Kroazja u hemm lingwa uffiċjali. Fil-litra ta' 29 ta' April rajna illi il-Parlament mexxa li ħidma li għandhom xaqsmu mal-awtoritajiet għandhom jinetaw ir-riżorsi Eh, kif meħtieġ eh, manka fil-finanzjament nistgħu naqblu eh, skont id-dikjerazzjoni tas Sur Schultz, però il-riżultati li rajna il-budget abbozzata qed turi xi ħaġa differenti ħafna. Nafu li l-aġenziji huma impenjati bisħieħ biex jimxu mal mal dak li qed mitlub biex biex nħarsu lejn il-problemi li għandna fl-Unjoni Ewropea finanzjarji. Għalhekk tajjeb li jkun hemm aktar monitoraġġ tal-attivitajiet kollha u nagħtu ehm, ideja trasparenti ta' x'qed nagħmlu. Anka fin-netwerk tal-iżvilupp qed naħdmu eh, mal-Kummissjoni, apparti minn hekk qed ikollna aktar kooperazzjoni bejn l-aġenziji innifisom anka biex intejbu l-kwalità u l efficienza ta' xogħolna. Nista' nagħti ħafna eżempji. Jekk nagħmlu dan kollu, aħna qed nuru li qed nippruvaw nimmaneġġjaw eh, l-aġenziji bl-aħjar mod bir li għandna. Però xorta waħda rridu ngħidu li hemm il-limiti hemm limitu ta' kemm tista' tilħaq jekk ikollok daqshekk naqis fil-fondi. Hija xi ħaġa ta' frustrazzjoni meta tara fuq il-klim tal-approċċ komuni u simplifikazzjoni u li jridu nħarsu lejn l-speċifikajiet tal-aġenziji kollha. Bil-qafas il-ġdid jidher qed imur fil-direzzjoni apposta. Jiġifieri qed peace pis amministrattiv iktar fuq l-aġenziji u dan ħajkollu impatt kbir eh, fl-operazzjonijiet tal-aġenziji. Fl-aħħar laqa s-sena l-oħra il-kollega tiegħi li kien il-president ta' dan il-network għalli illi jider biss aġenzija waħda li tista' tagħmel il-ħidma tagħha. Però jider li ħafna aġenziji oħra għandhom problemi biex jilħu biex jagħmlu ħidma tagħhom minħabba il-budget proposta l-2014 għalhekk naħseb li l-Kommissjoni jridu jifmu l-impatt u kif inbidet is-sozzjoni f'sena. Jekk l-autorità tal-budget jemnu li jridu naqsu l-impjegati u anka jonqsu jonqos il-finanzjament, mela forsi nistaw irridu imbidlu il-gruppi ta' ħidma tal-2014 għaliex bil-mod ta' kif qed l-budget il-ħidma li mistennija dejjem qed jolew. U kull darba li kunem proposta, aħna kolem niproponu li innaqsu. Ma tistax tneħħihom għaliex kun hemm ħafna prioritajiet. Diffiċli però li niddefinixu li mumma l-prioritajiet. Għanna nipruvaw namlu dak kollu li jiġi mitlub minna, però qed issir dejjem iktar u iktar diffiċli. Hemm anke tarsib anke fuq il-budget ta' sena d-dieħla, tibdil fil-paga, u anka l l akkreditati tal-Unjoni Ewropea din hija kwistjoni importanti ħafna, kwistjonijiet oħra eh, li rajna fil-karta tal-oppożizzjoni tagħna ma nixtiex nidħol aktar fid-dettall. Jiena kelli l-privileġġ illi attendejt il-laqa tal-konflitt tal-interessi u rrakkomandajna l-Parlament li minħabba il-politika tal-austerita il minħabba il-ħidma li tkun hemm qed jiżdied fil-konflitti tal-interessi tal-partijiet. Unka speċjalment fis-servizzi ċivili tal-Parlament aħna naqblu illi għana din il-problema u tajjeb li rimaneġġjaw dawn il-konflitti kif suppost. Għalek, minn l-opinjoni tal-aġenziji, l-impiegati ta' tnaqqis ta tal-2014 m'għandhomx isiru għal aktar minn impjegat wieħed. Mbagħad għandna anka l-qafas finanzjarju multianwali. Dan huwa instrument tajjeb, però issa qed issir eh, dejjem instrument ta' restrizzjoni. Anka fil-perjodu tal-Parlament li jmiss hemm differenza kbira fir-riformi tal fil-riżorsi tal-aġenziji u dejjem qed jonsu sena b'sena. Ma jkun hemm problema għal dawn l-Aġenziji Diċentralizzati tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll nitkellem fuq l-approċ komuni fir-roadmap tal-Kummissjoni. Ir-roadmap tal-Aġenziji eh, għandha design il-azzjoni u l-Aġenziji evolvew fl-implementazzjoni eh, b'mod indirett jew dirett aħna namlu dan ix-xogħol għaliex namlu li qed namlu xi ħaġa utli f'dan il-proċess twil. Ix-xogħol issa qed isir kooperazzjoni mill-viċin mal-Kummissjoni u nixtieq nenfasizza il- anka il-kooperazzjoni bejn l-Segretarjat Ġenerali tal-Kommissjoni u l-Aġenziji. Però qed ikollna problemi anka bid-dispożizzjonijiet minnaħa tal-Kummissjoni ehm, fuq regolament. Hemm ħafna regoli nieqsa meta tinħarsu lejn l-affarijiet speċifiċi ta' kull aġenzija u dawn iridu nikkonsidrawhom. Illum il-proposti tal-Kummissjoni qed nitkellmu fuq regolamenti tal-aġenziji unka nixtieq naqsamhom mal-Kumitat fil-Parlament. Dan huma importanti għall approċċ komuni. L-aġenziji jixtiequ li jidħlu f'dialogu mal-Parlament dwar din il-kwistjoni, anka fuq il-kwistjoni ta' governanza. Sirna nafu illi ma tantx jidher li ċar fil-Parlament ta' min għandu l-rwol ehm, f'parti differenti ta' roadmap biex nsib riżoluzzjoni eh, għall-aġenziji importanti ħafna illi l-Parlament anka qed jirrikonixxi l-importanti ta' din in-netwerk tal-aġenziji u anka l-kollegi tal kummissjoni żviluppaw dan kollu. Aħna mhux nipparteċipaw biss fid-dibattitu eh, f'dan il-qasam man nitkellmu mal-aġenziji Is-Sur Martin mill-FRA issa jixtieq jieħu responsabilità għal President fil-Koordinazzjoni tal-Aġenziji fis-sena is-sena d-dieħla ħajamel dan kollu. Għalkemm irid inaqqas l-impjegati tiegħu berba persuni, però xorta ħajħu dan ir wolla xi ħaġa importanti. Nixtieq nirringrazza eh, inkontent ħafna li hemm dialogu mal-Parlament u aħna nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex intejbu b'mod permanenti l-kwalità tal-immaniġjar u x-xogħol tal-aġenziji. Però issa qegħdin f'sitwazzjoni verament diffiċli. U dawn il-budget tal-futur żgur misaljen għall iżvilupp pożittiv. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma lill kollegi tiegħi. Vielen Dank. Ähm, ich glaube auch, dass es besser ist, wenn wir ähm, alle. Grazie. Aħjar nisimaw it-tlet kellima wara eh, wieħed wara liħor ħorru mbagħad nitlu fid-dialogu mal-kollegi tagħna. Sur Kirani kjoġbok. Ma tantx għandi xi nżid f'dan l-istadju, il-President eh, korrenti tana stampa ċara ħafna u sħiħa tal situazzjoni li l-Aġenziji deċentralizzati qed jiffaċċaw. Grazzi. L-istess għalija aħna tħejjina d-dikjerazzjoni fl-imkien u fiha kull ma xtaqna ngħidu. Grazzi. Mela, apparti minn dan il-dokument għanna l-dokument tal-Kommissjoni u għandek il prezentazzjoni ta'kom u koll biex bekk ikonna bazi tajba biex eh, naħdmu fuqa issa l-komitati. Komitati li illi jaħdmu fuq l-aġenziji partikolari dawn il-komitati għandhom bżonn jaqra dan il-dokument bil-reqqa u jaslaw konklużjoni tagħhom. Komitati li jaħdmu mal-aġenziji tal pereżempju l-ambjent mhux biss hawnhekk fil-komitat tal dwar il-budget. Jgħidilna li roadmap u l-azzjoni ġdida mal-Kummissjoni b'kooperazzjoni sħiħa mill viġin Dana kollu tajjeb iżda m'għandniex punti ta' kuntatt fil-Parlament u m'għandekx dialogu li qed jitwettaq mal-Parlament banna dwar l-approċ komuni, tliet istituzzjonijiet kollha firmaw għal dan l-approċ. U aħna fil-grupp ta' ħidma hawnhekk fil-Parlament għandna din il-problema L-aħjar soluzzjoni hija li tiktbu l-Parlament u tiktbu biex tajdunna dwar is-sitwazzjoni illi għanna bżon ta' xaħat intermedjarju mbagħad fil-konferenza tal-presidenti tal-mexxejja tal-gruppi fil-Parlament dawna forsi jistgħu jsibu soluzzjoni. Mbagħad ikollok punta kuntat fil-Parlament. Nasab li bekk għanna naħdmu. Inti et illi minn tkomx kontenti bl-approċ tal-Komissjoni għal-2014 fil-budget u taraw riskju kbir biex eh, tkunu tistaw taħtbu sew fi xol kollu illi għandkom tagħmlu bl-ammont ta' flus illi se tingħata. Il-Kummissjoni resqet proposta. Għandi ngħidilkom illi s-sitwazzjoni se ddura l-ar. Jekk tħares lejn x'qegħdin jgħidu fil-Kunsill. Eh, eh, jonsu jonsu jonsu il-flejes għall-aġenziji Nasab li din situazzjoni urġenti, urġenti li namlu xi ħaġa ma nafx kif. Iżda għanna namlu xi ħaġa din situazzjoni li għaddeja għal diversi snin. Għandkom tkellmu mal-speċjalisti fil-qasam, il-ministri u tinformawhom Almenu, tatom xie karta dwar il-pozizjoni, bir-raġunijiet il-għalix jettajdu dak li jettajdu għax il-proposti d-dimna, hija ħaġa tal-waħx. Għandinajt li l-Komissjoni għanda tortaw fir-rigward tal situazzjoni tal-personal u l-Kumitat tal-Budget eh, u dak li kienu qed jagħmlu fir-rigward tal-Aġenziji. Qalu li l-Aġenziji għandhom iżjed minn 4% iżjed mill-oħrajn fil-budget ta' din is-sena. Iva, nistaw nikwotaw ħafna perċentwali fejn kena disa, disa aġenziji. Eh, Fl-2020 għanna 29 u issa għanna 33. Mela, e, il-flejes ma jaqgħux mis-sema. Jini diversi drabi et, et din il-ħaġa li l-ħafna aġenziji hawnhekk l-aġenziji eżistenti kollha għandhom bażi legali li et mill-Kummissjoni mux biss taħt, taħt pressjoni mill-leġlatur, iżda anki l-Kommissjoni ħolqot xi aġenziji. it nej flaxija għandi xaħat fil-DG tal-ambjent illi xtaq illi l-aġenzija illi xaħat iċċekja fuq aġenzija fuq l-implementazzjoni tal-leġlazzjoni fl-Unjoni Ewropea, aġenzija ġdida. U jina naf li l-kollegi tiegħi ma' kontra. Ħaġa bħaldi. di jixtiequ illi eh, titwaqqaf x'imkien fl-Unjoni Ewropea għax jafu li l-Kummissjoni ma tistax toqgħod tiċċekkja l-implementazzjoni u dan huwa biss eżempju wieħed. Mbagħad nisimam mill-Kunsill eh, illi kulħadd irid jiffranka l-flus u bekk l-aġenziji jridu jiffrankaw l-flus ukoll. U l-Komissjoni kull ma tagħmel bħala tweġiba hija li eh, tafa sal-outsourcing. Jiena responsabbli għall-aġenzija hawnhekk. Il-Komissjoni qed taħsel idea minn din il-problema. Tatik lista tal-xogħol amministrativ u daqshekk tagħmel. Kollox jaqa' taħt il-ħames kategorija, għanna eh, aġenziji esekutivi, effettivi u jajdu illi huma eh, effettivi ħafna u dana għanna naħdmu b'dan il-mod u fil-fatt neħi l-pis mill-Kommissjoni u għaparti mill-budget operazzjonali u il-flejes iridu jmorru għal parti differenti tal-budget u hekk jiġrilhom lil dawn l-aġenzija deċentralizzati tikseb kol ma jmur tikseb iżjed iżjed xogħol x'tagħmel eh, għal kull direttiva ġdida u dan huwa proċess naturali taħt leġislazzjoni. Iżda ma teħux iżjed personal, eh, teħu inqas risorsi. Ħankun ċar. Għan nitkellem biċ-ċar. Disastru għanna hawnhekk. Surrikej kjoġbok. Grazzi. Grazzi l-Aġenzija, l-Diretturi tal-Aġenzija għal-Prezentazzjoni ta' komina naqbel ma dak li għal minuta. Ma kont nżid xej u ma kont neħi xej. Pala membri tal-Parlament Ewropew aħna eh, imħazba sew speċjalment f'dan il-Komitat dwar kif ir-riżorsi tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea jintużaw. Aħna konxi wkoll tal- eh, tal-kontenut Issa bħala membri tal-Parlament aħna naslu tal-Komitat u foħrajn biex nipprovaw nibnu il-suċċess tal-istatuti tal-Unjoni Ewropea biex jizidu l-kapacità għall-azzjoni. Xiftit minn dawn ir taw li lill-aġenziji taħt ċerti kondizzjonijiet ħanħares biss lejn żewġ eżempji fil-qosor biex natikom eżempji fid-dibattitu tagħna. L-ewwel net l-Aġenzija tal-Sigurtà fl-Ajru. Illi ħallas għalih innifsu. Tipprovdi ċ-ċertifikazzjoni għall-kumpaniji tal-ajru u għalhekk għanda eh, tieħu tħol taqla flus għaxra eh, bħalissa għandhom għaxar persuni esperti li jaħdmu għalihom u iżjed il-qudiem għandhom jaslu anki sa' 50 persuna. Um, dawn huma esperti l-implikazzjoni ta' din proposta tal-Komissjoni tal hija li tfaddal il-flus, tneħħi il- il-xogħol li jużaw il-riżorsi tal-Aġenzija u hekk se jagħmlu s-sottok. Eh, kontraenti, kondizjoni waħda nija se iżid l-ispejjeż għal kumpaniji tal-ajru, tal-ajruplani. Um, din l-industrija tikber veloċament bħalissa u l-industrija għandha problema fil rigward ta' ristrutturazzjoni u e, dawn qed isir kompetittivi anke mal-kumpaniji tal-ajru Ewropej. Aħna qed niddajfu l-ekonomija, qed niddajfu l-possibilità li nintegraw u l-Istati membri eh, bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit hawnhekk m'għandniex għarfien, ma fadalx għarfien l-esperti. Aħna qed nagħmlu x-xogħol eh, hawnhekk qed innaqsu t-dħul tal-aġenzija ma nistgħux nagħtu xogħol lill-Istati membri il-kapaċitajiet hemmhekk se jintelfu Eh, spejjes eh, mizjuda se jizdidu għal eh, kupadijiet tal-ajru, min se jibbenifika minn dan kollu, dan huwa stupidu. Stupidu fil gwarz ta' sigurta, tal-ekonomija, eccetera, ma nifimx din situazzjoni. It-tini eżempju. Sir Sleip um, huwa um, direttur tal-Aġenzija dwar il-Ferroviji u bħalissa qed niddiskutu riforma il-raba pakket eh, ta' riforma, eh, riforma kbira ta' trasport eh, bil-ferroviji, iżjed minn 10% tal-gross prodott domestiku tal-Unjoni Ewropea u għanvolut. Għallek importanti għal persuni li jużaw il-ferroviji, importanti għal ċittadini tal-Europa. Il-proposta hija fil-gwad tal-Aġenzija tal-Standards. irridu naqsu s-sigurta tal- eh, Fil-gwar ta' sigurtà tal-ferroviji u aħna rridu li huma jagħmlu hekk u aħna għom biss 5000 euro għal sentejn. ħames mit-telf euro għal sentejn biss. U dawna se e, e, e, qed nisolbuhom biex jiffinanzjaw dana permezz tal-ċertifikati li huma se joħorġu, dana se jfisser ħafna se xogħol għal din l-aġenzija se jkollhom ibidlu l-ambitu tax-xogħol tagħhom mingħajr biżejjed flus l-interoperabilità u s-sigurezza fil-ferroviji li aħna nieħdu dak kollu bis-serjetà ħafna ma jistgħux jiġu garantiti taħt dawn il-kondizjonijiet u bekk ix-xogħol leġislattiv tal-Parlamentu tal-Kunsill u ix xogħol eżekuttiv tal-Kummissjoni hija bbażata fuq xi ħaġa li mhix reali fil-rigward ta' din l-Aġenzija ma tista' tagħmel xejn. Biex konna għall-istandardizzazzjoni għandhom xi 150 persuna li jaħdmu għalihom qed jagħmlu ħafna xogħol iżda jekk eh, titlobom biex jaħdmu fuq iċ-ċertifikazzjoni u jkollok biss 40 um, ehm, impjegati oħor f'ħames snin dan mhuwiex biżejjed. Jiena naħseb li dan huwa responsabbli u pergolus imur kontra l-efficienzja fir rigward tal-integrazzjoni u fir-risorsi tal-budget ukoll huwa stupidu. U fl-aħħar, mill-aħħar, il-Parlament u l-Konsil għandhom ikomplu jagħmlu progress permezz ta' leġislazzjoni u azzjoni eh, eżekuttiva b'nuqqas fi risorsi. Jina naħseb li qed nagħtu pakketti li l-oħrajn frigwat li fihom diretti regolamenti naħsnuhom f'ħażna fejn m'hemm xejn iżjed hemm prinċipji ta' realtà li wieħed irid jieħodhom in konsiderazzjoni fid-dinja reali hawnhekk qed nitkellmu dwar il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Da se nitilfu. Aħna qed noqogħdu noħolqu leġislazzjoni li m'għandha ebda effett fuq id-dinja reali. Dan huwa importanti huwa fil-qalba fil qalba tal istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi. Żewġ eżempji tajbin ħafna hawnhekk. U hemm ħafna oħrajn, Dominik. Għani kjoġbok. Grazzi. U grazzi li tliet rappreżentanti għal-rapport tagħhom dwar is-sitwazzjoni li jiena naħseb li hija serja ħafna. L-ewwel ħaġa li wieħed għandu jiftakar hawnhekk u jarafa hija li l-biċċa kbira tal-infiq fuq l-Aġenzija hija tal-operazzjonijiet miex amministrazzjoni u għalhekk hija ħaġa stramba li huma jkunu esposti għal l frankar li għandu x-xieqasam mal-amministrazzjoni. Nismajna diversi eżempji nisaw nsemmu iżjed. Jekk trid tifranka f'dan il-qasam, Naħseb li jrid isir bbażi ta', ta evalwazzjoni. L-aġenzijiet jiġu valutati u evalwati il-ħin kollu. Umbat trid tieħu deċiżjonijiet strutturali għandna każ appuntu bħalissa bil-diskussjoni bil tas sepol li se jitċaqlaq mill-Renju Unit u jiġi amalgat mal-Europol u qed nasil kulħadd huwa kontra. Dan huwa każ fejn eh, appuntu fejn tista' tiffranka xi ħaġa iżda fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jrid eh, din il-bidla xaktarx li eh, żgur li jsib każijiet oħra fejn permezz l-amalgamazzjoni ta' aġenziji oħra jkollok iżjed effiċenzja, benefiċċji iżda dan huwa parti kollha mid-distribuzzjoni bejn l-istati membri illi inti tieħu aġenzija f'pajjiżek sisir ħafna iżjed diffiċli u faċli li tirristruttura. Dan huwa prezz li jrid jitħallas. Kellek raġun meta tajt li meta qed li il-Kummissjoni għandha proposta li tidher li hija ġusta. L-idea tiegħi hija li nivalutaw kull aġenzija bir u ngħidu li l-proposta tal-Kummissjoni mhix liġi għalina il-Kunsil ġili eh, joħloq xi tnaqqis eh, f'kull qasam biss biex jifranka biex inaqqas l-ispejjeż. Aħna qed niffaċċaw diskussjoni diffiċli ħafna hawnhekk. Jien għandi mistoqsija waħda ġilli rajna aġenziji li jitlu fl-inkwiet minħabba l-organigrams li mhumiex postom ma semmix hawnhekk iżda naf li dan wasal għal problemi prattiċi. Intqal issa li ħafna aġenziji tant rawqtuh fil-budget tagħhom li ma jistgħux jimpjegaw in-nies li għandhom bżonn biex jagħmlu l-organigram Nixtieq nisma' Jo għalmenu nizgura li niksbu l-informazzjoni dwar dan il-punt ukoll għax jista' jkun importanti ukoll. Fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb li l-kumitati speċjalizzati għandhom ikunu konxi ta' dak kollu kemm huwa importanti ħafna biex iwettqu ċerti politiċi importanti biex ikollok il-valutazzjoni tajba tal ta' kemm hemm bżonn, ta' xi bżonnijiet hemm. Naħseb li matul iż-żmien rajna illi l-problema tal-aġenzija tal-aġenziji kienet il-nuqqas tal-interess fix-xogħol tagħhom. Iżda naħseb illi dawn il-kumitat speċjalizzati kull ma jmur qed jifmu x'inhija sitwazzjoni u għandna noqogħdu fuqhom biex jatuna l-informazzjoni li għanna bżonn. Jiena però inħoss illi hemm ftit interess fl-aġenzija. fl aġenzija Rajna dan meta diskutejna il eh, in komuni illi huwa diffiċli ħafna biex tikseb mandati mill konsil Għax m'għandhom ebda, ebda idea dwar dawn l-affarijiet. Da fih problema. Bitċert u għazbal illi illi tam l-Aġenziji kollha f'keffa waħda biss u tajt li għandhom iżom mal-istess budget. U għaveru illi f'ħafna sma għanna aġenziji ġodda bħal manna fil-sorveljanza fil finanzjarja li hija ta' priorità għolja ħafna. Stramp talba li tibda xi ħaġa ġdida u mbagħad tibda taqta. Jiena naħseb illi kien hemm każ speċjali wkoll fir tal finanzi tal-aġenziji u l-industriji li ħalsu dawn l-aġenziji jridu jaraw li xogħlet isir fil-fatt din hija ħaġa stramba. Il-Parlament għadu kif għamel studju fuq il-miżati għall-aġenziji. Għamlu ma' żewġ aġenziji. L-oħem li hija autofinanzjata u l-Aġenzija tal-Mediċini li hija parzjalment finanzjata. Dan kien puntatlu għal diskussjoni fuq il-kwistjoni tal-miżati u l-aġenziji. Il-miżati huma nfassi għandna bżonn forsi xi ideat kif dak li nistaw namlu għalġejjini fil-rigward tal-mizati u dak li se jisiru ukoll fil-rigward ta' surpluses, deficits b'mod li aħna nistaw niżguraw li l-aġenziji jistaw jagħmlu xogħolhom. Għaliex jiena dan mbassar b'sitwazzjoni bħal din li ħajkun hemm aktar aġenziji finanzjati bil-miżati nejdu aħna fil-qasam finanzjarju. Għandna bżonn xi prinċipji fuq dan biex nizguraw li xol jisirku f suppost, imma wis nibza li forsi f'Settembru li qabel Settembru ma nistgħux nimpoġġu dan il-punt fuq l-aġenda. Forsi dak iż-żmien imbagħad nistgħu nqajmu din il-kwistjoni tal-presetting. Grazzi. Il-kallima li jmessinga. Grazzi. il-nies qegħdin jitbaqqu. fuq kwistjonijiet li laqas biss hemm proposti dwarhom. Xi punti u mistoqsijiet. Ir-regolamenti tal-istaff u l-bidla tagħhom għall-aġenziji l ġimgħa ta' erba' sigħat ta' sija pereżempju, xaġa bħal din kellha tiġi eh, imwessa hux. Issa bidla l-dan ir-regolamenti dawn x'impatt se jkollhom fuq l-aġenziji din l-ewwel mistoqsija. It-tieni waħda attualment ir-regolamenti e, finanzjari qegħdin jiġu aġġornati għal dawn l-aġenziji. Jiena kont sorpriża li nara li ma tantx kien hemm input f'dan il-proċess. X'tip ta' input e, jistgħu jagħtu l-aġenziji għall aġġornament ta' regolamenti u l-istatuti tal istaf x'input hemm hemmhekk ukoll jekk hemm id-dokumenti nixtieq narhom dawn id-dokumenti għaliex dan forsi jagħtina idea vaga il fejn sejrejn issa u ta' il-grupp ta' ħidma jena kont kontent li kont involuta fih dan il-grupp ta' ħidma inti għamil ċerti kummenti li naqbel magħhom bisħiħ, però naħseb li l-Kummissjoni trid ukoll tagħmel tagħha. Huma kif se jintegraw it-tibdiliet tagħhom fix-xenarju komunitarju biex ngħidlek għaliex jekk se nkomplu kif aħna sejrin, jekk se noqogħdu noħolqu possibiltajiet oħra fis-sistema twali iva, okej, imma mbagħad x'nambuhom dawn fl-aħħar mill-aħħar Rrit ngħidilkom ukoll li ma rridux nrażnu din tkabbir fl-aġenziji. Fir rigward ta' aġenziji ġodda fil-ħolqien tagħhom noqogħdu daqsxejn attenti. Naqbel 100% eh, miegħek fuq hekk. Issa il kunsill hemm kull tip ta' standard li applikaw u aħna rridu norbtu magħhom aħna bħala parlament rridu nkunu involuti fin negozjati kollha. Il-ftuħ tal-bażil legali, kwestjonijiet tal-istaffs mal aġenziji ma nixtieqx li konna problemi, naf li kull aġenzija għandha programmi tagħha, naf li ma nistgħux inselvuhom f'daqqa, ma naħseb li rridu nkunu involuti f'kull każ individwalu. Bħala kumitat tal-budget aħna rridu nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill. Aħna nixtiequ ngħinuhom mill-aġenziji. Għaliex jiena jidhirli li il-ħin eh, kollu il-miri tagħna jiċċaqalqu. Għamilna xogħol tajjeb bla dubju. U d-dinja xi ħaġa rari, mhux tas-soltu li konna informazzjoni tajba la jajjej l-aġenziji, l-informazzjoni kollha li rċifejna kienet tajba. Ħadd gost ukoll naħdem dan il-grupp ta' ħidma, kien hemm ħafna informazzjoni. kellna kollox kull ma kellna bżonn, nafu wkoll x'għandna nagħmlu biex ngħinu l-aġenziji, imma ser kunu ċari dak li ħdimna fuqu issa ndu implementaw grazzi. Grazzi. Xuħut mill pjanijiet li għamilna, xorta ħazina, ma stajniex nikkonvinċu l-Konsil dwarhom. Signore Jansen, jekk permetti li nibda bil-kommenti tiegħek, inti għandek raġun fir rigward tal-Kunsell u l-Istati Membri meta jkun hemm il-bidu eh, ta' aġenzija mbagħad ħadd ma jrid jibdel xejn. Hija xi ħaġa inkredibbli din. Iwebsu su rashom sipol però. Ma kienx l-inizjattiva tal-Kommissjoni għax veru kien ir-Renju Unit li xtaq jitratta l-punt ta' sipol. Sipol u din hija l-problema stajna wasalna għal dan ir-riżultat qabel fir rigward ta' taħriġ ulterjuri, sigurta, kif nista' nagħmel dan bl-istruzzjonijiet li għandi, speċjalment għal Europol u l-Eurojust u l-Frontex, kif stajna forsi norbtu dawn il-truf kollha flimkien b'mod komprensibbli. Inti, meta jkollok stat membru jgħidlek isma' aħna għandna dan u mardu nagħmlu xejn, iżjed imbagħad f'daqqa waħda l-Kummissjoni kollha diskussjoni ġodda Umbat inti deskrivi dawn it-tibdiliet meraviljużi li però ma jwaslu għal-imkien. Ah. Ir-Renju Unit biex web su rasom għallunna memx post għal diskussjonijiet fuq affarijiet oħrajn. Imma dwar dan mes naħsibna qabel id-drittijiet tal-bniedem, drittijiet tan-nisa, li nifirdu dawn iż-żewġ drittijiet, dan jagħmel sens, dan id-dibattitu messu sar fl-opinjoni tiegħi eh, bħala ħaġa waħda. Għaliex inkalla jkun hemm id-duplikazzjoni tax-xogħol kemm eh, fis-sens tal-istudji li jsiru qed ikun hemm approċċ indipendenti imma eh, Mbagħad il-Kummissjoni. L-irwol tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni kif tiddefinixxi x-xogħol tagħha? per eżempju. se nsemmi diġi relevanti, pero b'aġenzija minnom il-membru tal-aġenzija kien ikbar mid-diġi nfissa. U din ma nistax naċċettawa. Xi kultant fl-istati membri dan jiġri wkoll it-taqsima eh, operattiva tkun ikbar minn dik amministrattiva. Għonek eh, naħseb fil-ministru Ministeru tal-Kultura jkollna 500 persuna jaħdmu ġewwa u mbagħad inqas li jaħdmu barra. Din hija ħaġa loġika. Jien għandi problema bil-kwistjoni dwar il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni ma ddefiniġ biċċar xogħlijiet se jkunu outsourced il-Europol iva Nifhem li ma nistgħux nagħmlu dan bil-Europol dan huma eh, taqsimiet operattivi il-pulizija, l-koordinament ta' dawn il-taqsimiet tal-pulizija. Dan jinvolvi diversi stati membri, però forsi din xi ħaġa li l-Kummissjoni ma tistax tagħmilha, l-Aġenzija tagħmel dan, u ċerti affarijiet jagħmlu sens imma rridu aktar riżorsi eh, tkellimna dwar eh, pereżempju l-elementi fuq il-frodi tal-VAT, edha għana nitkellmu dwar biljuni biljuni li jiġu mitlufa u l-istati membri mbagħad jilmentaw dwar in-nuqqas ta' personal bil-Europol il-koordinament u l-problemi li kellna. Imma dan hija xi ħaġa inevitabbli għandek tnaxil persuna għal 27 stat membru. Eh, ix-xogħol huwa kbir wis, speċjalment fl-ambitu tal-frodi VAT. Imbagħad kien hemm il-punt ukoll dwar l-autofinanzjament u r-riżorsi u l-istaff. 10% tal-frodi jista' jiġi prevenut u jekk irna xinna namlu għakombat nistaw bis-saxħatek ningaġġaw aktar nies, dan jagħmel sens. Forsi nistgħu nkunu daqsxejn aktar speċifiċi xi kultant, minflok ma noqogħdu nsemmu ċifri vagi, nkunu aktar speċifiċi. Per eżempju, ma nafx il-Europol ħal naqsula disa persuni u xek minħabba xogħol ieħor, eh, proset naħseb uh, il-kriminal qegħdin jaħdu gost ħafna, l-pornografija ta' tfal se tissokta, ċiber ċiberkriminalità ħad komplu wkoll, eh, prosit, eh? ħajkonna ġifri erba' persuni li jittrattaw il-pornografija ta' tfal. Eh, prosit, eh, mawx għalikom. Umbat ukoll imma insomma, in-nies qegħdin jgħidu li l europoli hija kbira, b'xorta ħażina għandha tkun kbira għaliex hemm ħafna kriminalità Eh, traffikar tal-bniedem, ta' drogi, dan kollha rridu nitrattawhom u dan jgħod mhux biss għal Europol però l oħrajn ukoll. Hemm kull tip ta' eżempju l-instanati, il-koordinament tal-prosekuturi pubbliċi, irridu nagħmlu xi ħaġa minħabba l-Eurojust. Ma nistgħux nħalluhom eh, b'xejn u mbagħad il-ġimgħa 40 sija li semmi tinge. din naraw narawha fi n-numru ta' nies ukoll li jaħdmu. Din hawnhekk hawn rabta ċara mbagħad hemm ukoll il-kompiti l-ġodda. Dwar dan nixtieq nikkummenta. Jekk inti tuża dan it-tip ta' kostruzzjoni u trid titratta e, ċiberkriminalità jrid ikollok speċi ta' showcase tirridefinija u mbagħad tgħid isma' s'għandek aġenzija u din l-aġenzija qed tikber, però onestament mux bil-fors għanna bżon nistennew notifika uffiċjali. Iva, xor, qed jikber, imma eh, qed kabbir xi jfisser. Eh, din hija mistoqsija pertinenti wkoll. Imma insomma, analiżi preċiża hija bla dubju il-ġimgħa 40 sija hija wkoll nikkonsidrawha irdu nagħmlu l sammom tagħna, però ejja naraw daqsxejn x'inhuma l-ħidmiet li jistgħu jaqgħu taħt il-Kummissjoni u li ma m'hemmx għalfejn. Mbatika xaħal ġohra, l-kwistjoni ta' reġistrazzjoni. Reġistrazzjoni għal kumpanija żejra jfisser 10.000 euro f-mizzati. 10.000 euro. Dik is-somma. Bażikament hawnhekk qegħdin noħon u l-inizjattivi tagħna sam il-bidu. L-aġenziji ħajħdu aktar flus iva, ma l-SMI sumba dak ħajħdu inqas ħadd donnu ma ta' każ dan il-fatt. Kif se niġbru l-flus wara kollox? Il-kumpaniji ħalsu ovvjament. Din it-tip ta' analiżi jaf tkun meħtieġa u nappoġġa bisħieħ l-idejat tagħkom dan ir-rigward. U dan forsi huwa kumment ta' trojka li għandna fostna llum. Forsi jkollna daqsxejn ta' indikazzjoni da parti ta' trojka wkoll fir-rigward tal-budget. Grazzi Monika aktar ma jkun għoljien il-mizati aħjar għall-Aġenzija, emma dan mhux minnu, le mhux minnu, għaliex diġà mitnaqis u l-Kummissjoni qiegħda tħaras, tħares lejn il-miżati inti tħallas għas-servizz tista' tħallas eh, li hemm jew xi ħaġa ta' dan it-tip. Dan huwa x-xogħol li jrid isir malajr Però jekk m'għandekx in-nies biżejjed, jekk m'għandekx riżorsi umani minħabba l-offsetting, anke jekk ikollok il-ġbir tal-miżata, mbagħad kif se ta' tis servizz tiegħek imma. Skużawni, imma dan mhux tajjeb għall-innovazzjoni, dan qed jagħmel ħsara anzi l-innovazzjoni. Monika, Il-Kommissjoni qed toffri biss eh, pożizzjoni ta' kuntratt jekk m'iniex sejra żball, ġifieri f'rigward tal-finanzjar ma nistgħux nibqgħu nissekondaw in-nies mill-Istati Membri. 3000 euro fix-xar, 3500, okej tajbejnal. għal xi snin però mbagħad daqshekk ma nistax nibqgħu nirreklutaw aġenti temporani, ma nistax ngħidu l-istati membri biex jibbatu l-aħjar nies għal xi snin u mbagħad imorru lura d-dar, xejn mhu possibbli minħabba d-deċiżjoni il ġadda tal-Kunsill. Iva, sitwazzjoni ħażina ħafna. Issa, il-mistoqsija tiegħi. Il-mistoqsija tiegħi hija din l-approċċ tal-Kummissjoni Dan kif se jorbot mar regoli, hemm regoli li japplikaw għall-infiq tagħna, irridu napplikaw dan ir-regoli. L-approċċ tagħkom kif inhu kompatibbli. Qegħdin tmorru kontra ir-regoli hawnhekk. Jekk jogħġbok toqgħodx tintervjeni mal-kollegi, ejja nitrattaw il-kategoriji kollha, l-aġenziji kollha Jekk naqbadhom kollha u ngħid dawn l-aġenzijiet tiegħi għandna tant nies fihom. L-ewwel net għandek il wieħed fil-mija ta' tnaqqis fl-istaff, it-tieni net eh, il-wieħed fil-mija li jiġu puljati, u mbagħad taqbad din il-pool ta' riżorsi umani u bija taf il-problemi tal-taqsimijiet differenti. Sa jkun hemm aktar xogħol, aktar tkabbir u jiġi ċirku. Imma dan jaħdem huwa fattibbli li nagħmlu xi ħaġa jekk neħdu kategorija wieħed A u naħħu n-nies minn hawnhekk biex nerġgħu nibatuhom għal kategorija tlieta. Din hija xi ħaġa li hija fattibbli. Dan mhux ksur tar-regoli jew li naqalunna la ma nistax namlu hekk pereżempju, hemm projbizzjoni fuq xi ħaġa jekk eh, hemm pereżempju flus li jibqaw minn kategorija partikolari ma nistax nitrasferu għom dawk il-flejjes. Mbagħad il-mistoqsija tal-Onorevoli Chrysler. Ma nistax nweġġiba l-Kommissjoni m'għandix tweġiba lanqas. Din għandha ssir lilek. Jekk ma tistax tweġiba int mistoqsija bħal din. It-tibdili ta' regolamenti tal-istaff jew l-istatuti x'impatt se jkollu fuq l-aġenziji u x'ngħidu għar regolamenti finanzjarji x'impatt tista' tweġibna fil-qosor. u mbagħad eh, jiġu l-mistoqsijiet tiegħi u nistgħu nagħlqu. Kien dibattitu interessanti fl-ambitu ta' dawn il-problemi li għanna għoddimna, l għannet grazzi tal-proposta ta' għalix kifet naħtiġu interlokatur fil-Parlament u tajjeb għamel l-Sur xulz li jitlu għal din il-possibilità. Semmejt ukoll il-fatt li l-Istati Membri u l-Konsil jinsistu li kunem tnaqqis ulterjuri għal budget tal-Aġenziji. Hawnhekk nista' ngħidilkom li fuq dan il-livell Iprovajna namlu l-almu tagħna biex nispjegaw ir-raġunijiet għalfejn aħna neħtiġu din l-evoluzzjoni budgetarja li neħtieġu, din ħaġa perikoluża wkoll imma eżempju wieħed issa li hemm il-proposta li fi snin ġejjina ikonna taħtna l-autorizzazzjoni ta' running stock tal-ferroviji fl-Ewropa xi stati membri diġà għataw il-budget nazzjonali tagħhom f'anticipazzjoni ta' miżura bħal din. nishtiq nwiċa pa l-Onorevoli Rikej. Mustanati bizzet eżempi. Pero, l eżempi li semmu minn diversi MPs l net. Il-Komissjoni tista' toħloq eh, vakanzi ġodda. Etnaqis fil-numru ta' ħaddiema. Dawn meta jseħħu fil-kuntest tal-aġġornamenti riċenti, din hija xi ħaġa problematika. Hemm pereżempju programmi ta' konfinanzjament eh, fuq sma ta' priorità. Imma strumenti li permettu dan l-approċċ għadhom mhumiex eh, funzjonanti. Apparti minn hekk imbagħad u brabta ma' dan kif semmejtu intom din il-proposta li nużaw eh, personali sekondat eh, mill-Istati membri fl-istess waqt li nippruvaw niġġieldu l-konflitt ta' interess ifisser li ma nistgħux nagħmlu dan is-sekondjar. Eh, u punti ieħor li diġà semmejt l-użu ta' aġenti kontrat, din hija mhux ħaġa finalizzata, din hija miżura temporanja. Għandek nies li għandhom esperjenza ta' diversi snin ħidma internazzjonali u jitkellmu diversi lingwi. Ja, ma naħsibx li aġenti ta' kontrat ikun jistaw jaqdu l-funzjonijiet tagħhom. L-ispejjeż amministrattivi jridu jiġu konfermati. Aħna finna mal-lanijiet li kon approċ ġdid fuq il-regolament finanzjarju tal-impiegati. Prikona semplifikazzjoni tal-regolamenti li għandhom ma mal-ġenziji. Aħna binna mal-regoli tal-istituzzjonijiet kollha imma ġaġa diffiċli għal kulħadd speċjalment tal-ekonomiji eh, għal dawn l-aġenziji żgħar rigward l-40 sija. Il-proposta il-ġdida il eh, din hija sempliċi mesna ġejna konsultati fuq dawn ir-regoli biex iġu applikati fuq l-aġenziji fuq l-40 sija nista nifhem anke mal-kollegi aħna nkunu kuntenti ħafna li kieku naħdmu 40 sija biss fil-ġimgħa. Pero nista' ngħidilkom li l-40 sena fil-verità qed jaħdmu ħafna iktar minn hekk. <laughs> Kien hemm anke remarki mill-membri tal-Parlament. Nista' forsi ngħaddi l-kelma lil Martin għaliex naf għandu xi kummenti dwar dan. Mikrofon għal-kellim? Grazzi xi kummenti żgħar fuq il-post tal-aġenziji. Nasab hemm ħafna progress li għandu jisir. U eh, din l-idea komuni rigward l-irwoli tax-xogħol differenti u la kull aġenzija eh, xi rwol għandha. Nasab ħafna mid-diskussjonijiet jistgħu jiġu imtejba billi kolna referenza aktar b'saħħita speċjalment meta niġu għal kapitali tal-istati membri, hawnhekk jkollna aktar problemi biex nifmu xinu r-rwol tal-aġenziji. Ja ħaġa stramba wkoll li xi aġenziji huma parti mill-kapitali u qegħdin fil-kapitali u qegħdin fl-istati membri. Imma rridu naraw anke fit-trojka kif ħanżidu eh, dawn il-finanzi u nżidu anka eh, dan il-ftejm komuni miftuħ. Kuna manka kollaborazzjoni rigward l-Aġenziji ta' Drittijiet Fundamentali, ma nixtieqx nitkellem anke fuq l-ewwel deċiżjonijiet fuq fuq żewġ aġenzija, però nixtieq ngħid li hemm kollaborazzjoni kbira eh, fuq eh, affarijiet amministrattivi bejn żewġ aġenziji kif ukoll fuq kwistjonijiet oħra. Aħna qed nippruvaw inneħħu li jkun hemm repetizzjoni ta' xogħol jew jkun hemm xi kontradizzjoni f'xogħolna. Bekk hemm kollaborazzjoni, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nixtieq nimxi ma dak li qal is-Sur Fraser. Imma irden nħarsu lejn eh, anka nisimgħu lil Giovanni u naraw kwistjoni tista' ssir b'mod bilaterali, tistgħu tħarsu għandi kwistjoni b'mod bilaterali. Sinjura Gressle, aħna irna naħdmu fuq dan, aħna nixtiequ aktar flessibilità l-aġenziji u nixtieq inkun naf imma kif qed nikkalkulaw dan kollu ma nistax inkun kontenta bi ftit sentenzi biss, u mhux biżejjed. Thank you, uh, Madam Chair. So on the flexita: time... Grazie, Signora President. Jina misal tkellem fuq dan il-ħin ta' flessibilita biex naraw ħalli fidejkom biex tirrispondu. Nixtieq nerġa' mur lura għal kontest tal-proposta tal-budget abbozza tal-2014 u kif il-Kummissjoni għamel qafas ta' din il-proposta. Punt 23 tal-ftehim istituzzjonali eh, fuq il-budget fuq il manegġjar eh, finanzjarju, hekk kif hemm iftehim bil-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, nistgħu naraw illi x-xogħol fil-dawn l-istabbilimenti, dawn l-istituzzjonijiet, u l-aġenziji jridu jinsob 5% fi żmien ħames snin. Dan l-istess punt anke jirreferi għaż-żieda ta' xogħol tal-ħinijiet tax-xogħol għal-40 sija. U l-Kummissjoni għalhekk qed toħroġ din il-proposta skont kif fiftejim tal-qafas budgetarju. Jena minix xenajt li le li hemm xi attenzjoni fuq il-prerogativi u l-proċess tal-budget u anka dawk mbagħad iħarsu wkoll lejn dawk tal-aġenziji. Ġifieri aħna rridu noqgħdu attenti f'dawn l-oqsma. Dan il-punt ta' tluq huwa ċar li konna l-aġenziji li qegħdin fi stadji differenti xi wħud qegħdin stadju matur għax ilhom ilhom ġew stabiliti, u aħrajn għadhom kemm ġew maħluqa u hemm ukoll qegħdin jiġu mwessa minħabba proposti leġislattivi u diġej mill-Parlament u l konsil u hemm bżonnijiet differenti. Allura jekk rridu nindirizzaw dawn il-bżonnijiet differenti fuq livelli differenti tal-aġenziji, aħna tajna ammont totali tar rizorsi umani li għedin joqsu. U naraw x'nistgħu nagħtu lill-aġenziji l-ġodda. Eh, biex nagħmlu da biex nkunu nistgħu ngħidu daw l-aġenziji l-ġodda irridu naqsu minn x'imkien ieħor għalhekk eh, il-Kommissjoni mxiet ma' dan il-qafas f'din il-proposta. Din hija aħna anka ħarisna lejn il-bżonnijiet u l-possibilità ta' dan kollu. Ir-riżultat nistgħu naraw fil- fil-qafas budgetarju tal-2014. Naħseb irridu nkunu konsistenti l-Kummissjoni timxi mal-orientazzjoni tal-ftejm li kellna. Palissa memx differenza bejn entitajiet ġodda u l-aġenziji u s-sorsi ta' finanzi. Dawn kollha qed nitkellmu fuq l-entitajiet ġodda u anke l-aġenziji. Nixtieq anke nitkellem fuq dawk l-aġenziji li jimxu mal-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea minħabba li hemm aktar disciplina fiskali. Irrid ikun hemm raġunament li tista' ssir anke mill-miżati li iħallsu dawn l-aġenziji ekonomiċi, dawn il-miżati eh, huma spejjeż li għandhom jiġu kalkulati biex nħarsu l-istruzzjonijiet li jkun hemm minn tal-aġenziji. Rridu nipprovaw ntejbu l-effiċenza anka dawk l-aġenziji illi eh, jiffinanzjaw l nfushom jew anka parzjalment. Umbat jekk nistaħar sal eżempji li, li nataw l-aġenziji fejn il-ħidmitom qed tikber Is-Sir eh, Kierum għal ftax eżempji nista' ngħid illi fin-naħa tal- tal-Aġenzija tal-Avjazzjoni fl-2013 kien hemm żieda ta' madwar 16 il-post xogħol Jiġifieri dawn l-iżviluppi ġew rikonoxxuti. U anka sal-programm sal-2020 hemm anka xogħlijiet ġodda li qegħdin jiżdiedu dawn ikkonsidrajnihom anka skont l-allokazzjonijiet li kellna. Mbagħad il-mod ta' kif għandna indirizzaw il-bżonnijiet fil-ġejjieni naħseb is-Sinjura Jensen u s-Sinjur Olmajer għamlu referenzi wkoll għal possibilità li nħarsu lejn il-mergers, per eżempju l-Europol, ċepol u aġenziji oħra f'dan il-qasam fejn għandhom ċertu affinità dawn l-aġenziji. Hawnhekk irridu nħarsu lejn l-effiċenza l darboħra fejn il-budget qed titlob u konsidraw affarijiet oħra bħal proċess tal-leġislatura. Naħseb għalek għanna għanna bieċa xol bejnietna biex neħu ma nimxux f'direzzjonijiet ta' kontradizzjoni. Nixtieq semmi anka xi fatti Kif għed, Sinjura President, il-numru tal-insiva e żdiedu minn numru zaħir għal 32 fl-2013. Il-livell ta' kontribuzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mill-2000, mis-sena 2000, żdied eh, ta' darbiet eh, fil-kemm qed un u mbagħad erba' darbit aktar fin-numru ta' impjegati. Umbat biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek fuq il-trasferimenti tan-nies u l-appropriazzjonijiet. Eh, Mem lebda trasferiment dak li qed titlob il-Kummissjoni hija li jkun hemm wieħed fil-mija biex innaqsu l-ammont ta' impjegati fil-pjani ta' stabiliment u fl-aġenziji. Dan kollu jista' jsir eh, fil-postijiet vakanti. Ġifiri, mux se jkun hemm trasferimenti ta' nies, mux in-nies ħajt jiġu trasferiti, sempliċement huwa eh, aġġustament fuq in-numru ta', ta, ta postijiet available. l professjonijiet ukoll mhumiex se jinbidlu eh, limiti indikattivi skont kif qed tagħti il-Kummissjoni u kif temna. Dawn il-limiti ħajfinanzjaw anka l-aġenziji kollha u għanna nkopru dawn l-aġenziji kollha. Kommissjoni koll eh, proponit di kunem entità ġdida rizoluzzjoni eh, tal-Bord Bankarju Ewropew. Per ukoll iżdiet ma' numru ta' aġenziji Pero din l-aġenzija ehm, se se jkollha l-fondi tagħha stess. Ħajkun hemm jista' jkun aktar bżonnijiet illi joħorġu minn issa sal-2020. Fil-qosor din dan huwa l-approċċ tagħna li għandna, grazzi, Sinjura President. Grazzi ħafna. Ħaneħdu nota ta' dak kollu għed, nixtieq ningrazza lil kulħadd. Jiena minix qed naqta' qalbi għalkemm kważi kważi deċidejna kollox, nixtieq ċertament, nixtieq nirringrazza lil kolħat lill-trojka, lill-diretturi. U l-dak kolla li ġew hawnhekk anke biex jisimgħu. Forsi ma tkellmux imma żgur li kienu qegħdin jaħsbu. Tajjeb ħafna. Għankomplu dan ix-xogħol fil-kumitat għaliex illum wara nofsinhar mhux se jkollna r-rapporter tagħna. Jiġifieri rridu nħarsu lejn il-budget emendat supplementari, jiġifieri punt numru 4 u 5. Naddu issa għal Giovanni. Farei un eh, breve Mela, ħana għamil sommarju qasir ta' dawn il-budgets li għanna. Nibda bil-budget numru 2, un bat nitkellem fuq 3 l-4 u il-punti l-oħrajn li se nittrattaw fil-votazzjoni tagħna illum. Mela, nibdew mill-budget numru 2, kif tiftakru? Dan il-budget emendatorju għandu storja twila eh, fis-sebba ta' Mejju kellna votazzjoni ftaħna l-approvazzjoni eh, ċifra minnhom u mbagħad kanna oħra li dwar għandu jkun hemm budget emendatorju ieħor fl-14 ta' Mejju l-ekofon laħaq ftejn politiku fuq l-ewwel tranġ tal-budget numru 2 fil-waqt li wara il-ftejn fuq il-qafas finanzjarju approva fid-9 ta' Lulju din it-tranx ta' 7.3 biljun euro distribuzzjoni proporzjonali tal-qtuħ fuq il-linji kollha l insibu fil-proposta tal-Kommissjoni. Il-Kunsill apparti minnek impenja ruħu li jiżgura il-kopertura kollha ta' budget ulterjuri ieħor ġala darba ikun hemm il-ħtieġa sal-aħħar tas-sena. Il-budget budget emendatorju li fl-opinjoni tiegħi se jkun meħtieġ jekk inqisu l-ħtieġa ta' pagamenti biex nagħlqu l-eżerċizzju 2013 u li min-naħa tagħna se jibqa' kondizzjoni għal vot favorevoli u l-konsens tagħna fil-konfront tal-pakket leġislattiv fuq l-MFF li se jkollna fil-ħarifa. Fuq dan il-budget emenditorju, nħoss l-obbligu li ngħid li l-eluq tal-emendi se jkun 16 ta' Lulju f'nofsinhar u li se nivvotaw fil-5 ta' Settembru fil-Kumitat tal-Budget mbagħad fil-Plenari ta' Settembru. B'mod parallel, mal-ħedma fuq il-budget 2 għanna l-budget numru 3 u koll f'dan il-kas għanna il-budget emendatorju li għandu xieqsam ma' surplus annuali. 1.3 biljun euro fis-sena bitnaqqis proporzjonali tal-kontribut tal-Istati membri. L-adozzjoni ta' dan il-budget emendatorju itaffi ovvjament il-kontribut li l-Istati membri kollom jagħtu għal kopertura tal-budget emendatorju numru 2 u Għal daqstant dan il-budget jista' jiġi mitqis marbut politikament mal-budget numru 2. Niproponi anke f'dan il-każ li napprovaw il-pożizzjoni tal-Kunsill fid-9 ta' Lulju u dan ikkonferma proposta tal-Kummissjoni minn emendi. Anke f'dan il-każ l-eluq ta' l-emendi għal riżoluzzjoni tal-Parlament huwa mbassar għas 16 ta' Lulju u mbagħad ikun hemm il-vot Feħdan il-Kumitat fil-5 ta' Settembru mbagħad wara mmorru il-plenarja ta' Settembru. Kif kien qiegħed eh, jgħid il-President, għandna wkoll il-budget emendatorju numru 4 u 5 dak numru 4 għandu x'jaqsam ma' proposta tal-Kommissjoni li bija Din il komissjoni tixtieq issaħħa l-organigrammi tal-Aġenzija li għandha x'jaqsam mal-GNSS Ewropew, ħidma li għandha x'taqsam ma' programmi ta' pożizzjonament u navigazzjoni permezz ta' satellita, l-Aġenzija tal-Eżekuttiva ta' taħriġ il-Kultura kif ukoll tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda neutrali fis-sens ta' budget għaliex tisħiħ fl-organigramma u jikom huwa kompensat minn tnaqqis ieħor imbagħad fil-budget tal-Kummissjoni feħdan ir-riżorsi wkoll tal-Qorti tal-Ġustizzja. Għal GNSS għandna talba ta' 20 post li korrispondu mal-kompetenzi l-ġodda tal-Galileo u mbagħad għal-qorti żewġ aġenti temporani fost l-oħrajn għal-qorti tal-ġustizzja mbagħad It-talba hija dik li għandha x'taqsam avukat ġenerali u seba' membri ta' staff tal-Kamra fuq l-Qorti tal-Ġustizzja wkoll ippermettu li ngħid eh, fisem il-kollega tiegħi Vorn li mhux qiegħed hawnhekk illum u li huwa responsabbli għal dan il-qasam li ma isniex it-talba li ningaġġaw disa avukati legali li jgħinu l-intaffu il-pista x-xogħol. Minkejja dan, xorta waħda l est li nilqaw il-proposta tal-Kommissjoni li ndaħlu dawn l-impjegati u li nevalwaw dan fil-budget għal-2014. Anke f'dan il-kas u minħabba għal dan il-budget emendatorju erba se jkonna l-iskadenza ta' 16 ta' lulju għall-emendi u mbagħad nivvotaw fil-Kumitat tal-Budget fil-5 ta' Settembru biex mbagħad il-vot aħħari jkun f'Settembru fil-plenarja. Il-budget emendatorju numru 5 jikkonsisti fil-kopertura tal-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà Ewropew fil-favur tal-Kroazja, Slovenja u l-Awstrija għal 40.6 miljun euro. Il-kollega Fernandez sombat fuq dan bla dubju se jżid xi affarijiet oħrajn ġalla darba ir-rapport jieħu ħsiebu Minkejja l-urġenza da dan il-qasam u l-votazzjoni tas 27 ta' ġunju biex nuru li aħna lesti li napprovaw dan il-budget emendatorju, il-Konsil b'xorta ħażina għadu ma esprimix il-pożizzjoni tiegħu. B'mod li aħna nivvotaw fil-plenarja tal-Lulju għal daqstant anke f'dan il-każ nivvotaw fil-5 ta' Settembru fil-Komitat biex imbagħad nivvotaw finalment fil-plenarja. F'dan il-każ se niffokaw il-voki kollha fil biddu ta' settembru mbagħad fil-plenarja wkoll. Dan dak li rrid ngħid b'referenza għal budgets emendatorji. Jekk il-President jipermettilu wkoll inżid xi kummenti li għandhom x'jaqsmu ma' ħwejjeġ oħrajn kif tafu intom in-nuqqas il-noqqasijiet eh, fil-budget li għandhom xaqsmu mal-pagamenti kif ukoll id-dawmin li bih se jiġi approvat il-budget numru 2 fisser problemi għal kummissjoni fir rigward għall implementazzjoni ta' diversi programmi. Dan jimponi fuqna li nevalwaw sensiela ta' ah. biex naraw li mumma dawk il-budgets fejn mhux biss hemm il-problemi imma fuq oħrajn ukoll u fuq da sensaq nsaqsu l-Kummissjoni xi jkun qiegħed jiġri imma xorta waħda f'xi wħud minn dawn is-suġġetti jisu li sirna obbligat rinħalsu ċerti interessi minħabba d-dewmien li bih eh, namlu x-xogħol tagħna bħala Unjoni Ewropea. Issa ħankelkom fuq id-dek 16 li għandu x'jaqsamma ma' trasferiment ta' 4 miljun euro biex jiġu finanzjat il-programm ISA, il soluzzjoni interoperattivi l-Amministrazzjoni Ewropea, taħt il-heading wieħed a li minn ġunju wara l-approvazzjoni ta' anzi ta' nuqqas ta' approvazzjoni tal-bilanċ numru 2 u ta' inqas pagament inklużi fil-pagament fil-budget 2013 baqa' mingħajr riżorsi. Naħseb li dwar dan il-programm diġa hemm ċerti interessi xinħalsu fil-fatt u allura huwa ċar li aħna se nagħmlu dan it-transfer jiena favur dan it-transfer, però apparti it-transfer se nkunu meħtieġa 10 miljun euro li huma previsti għaddabtnejn biex ikopru l-pagamenti tal-2013 dan ifisser li minkejja din l-ewwel tranche ta' 7.3 miljun euro li huwa madwar 56% eh, ta' tas-somma. Hawnhekk se jonqosna l-ewwel riżorsi biex waslu tal-aħħar tas-sena. Imbagħad id-dek 17. Id-dek 17 jipprova iżom rizerva fuq erba linji budgetari li joħduna lura għal pakket li kif tiftakar il-kollega Holmeyer konna sejjaħna il-pakket tar rizerva ta' Schengen u li konna ċħadna madwar 97 miljon euro u ċifri oħrajn f'pagamenti. Id-29 ta' Mejju kien mirħuq f'tejjim mal-Parlament Ewropew u l-Konsil fuq il-pakket leġislattiv u għaldaqstant naħseb li wara li smajna l-kollegi tal-Libe u l-kollegi l-oħrajn naħseb li hemm il-kondizzjonijiet kollha qudiemna biex ikun hemm rilax tar-riserva ta' Schengen u nsidan il-kollegi hawnhekk biex jivvotaw favur dan ir-relax ta' riserva minħabba id-dek 17. Imbagħad id-dek 18 f'dan il-każ qegħdin nitkellmu dwar għajninijiet umanitarji. Dan huwa komponent li għandu x'jaqsam mas-Sirja, Fiqal somma ta' 247 miljon euro unbat xi 114 bħala pagamenti anke f'dan il-każ in-nuqqas qawwi ta' pagamenti għal budget tal-2013 ifisser diversi problemi budgetarji. Ġila darba din kienet għajnuna umanitarja aħna Kenna ħafna talbiet mill-kollegi tagħna da parti tal-Presidenza u l-Kummissjoni favur dan l-element, anke f'dan il-każ eh, permezz tal-approvazzjoni ikonna ċerti riżorsi li jgħinuna biex nużawhom mal ewwel emerġenzi. Però hemm bżonn iktar. Fuq dan id-dekk hawnhekk irid nisħaq ukoll li r-riżorsi jittieħdu minn ċerti programmi prioritarji bħal DCI fl-Amerika u l-Azja. Pero naħseb li għall-iskop ħari tagħna l-appoċ għaw li rridu natu għall-għajnuna umanitarja, dawn il-pagamenti irridu nirrilaxxawhom u mbagħad naraw jekk għall-Kummissjoni dawk il-pagament il-programmi kollha se jiġux implementati. Anki il-komponent numru 17 għandu xieqsam ma lajnuna umanitarja, unek għana 15 miljon ta' euro, 8 miljon pagament tal-emerġenzi għal Repubblika Demokratika tal-Kongo u tal-Repubblika Ċentrali Afrikana. Anki f'dan il-każ naħseb li għal raġunijiet umanitari ta' min wieħed jgħid li nistgħu nagħdu l-pagament. Fil-kas, bad dwar l-element numru 21 dan għandu xaqsam biss mal-pagamenti mhux l-impenja l 21 miljun euro għall-istrument ta' stabilità minħabba nuqqas ta' pagamenti eh, riżultati mill problemi tal-2013. Hawnhekk għanna 42 miljun euro inqas meta mqabbel ma' dak li bassret il-Kummissjoni fil-baġġett tagħha. Huwa ċara hawnhekk li b'dawn il-pagamenti kollha li qed nistatinkom votaw għalihom qegħdin nippruvaw nraqgħu il-pannu bil araħmar. Dan huwa pannu mtaqqab kollu kemm hu. Ġifri triq għada twila, naħseb li xorta mill ħtiġa li nagħmlu dan biex nigarantixxu l-implementazzjoni ta' programmi u fitlet każijiet biex nigarantixxu għajnuniet li huma essenzjali għal xi ġnus li vera qegħdin iġarbu problemi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 Ach, Quatsch. José Manuel. Entschuldigung. Tu obrigado, Sr. Presidente, eu procurarei. José Manuel issa. Grazie Hafna. Mela, naħseb li rridu nimxu malajr kemm jista' jkun anke minħabba l-Slovenja, l-Kroazja u eh, l-Awstrija. Dan il-font kellu ħafna dewmin. F'Ottubru u Novembru tal-2011 kien hemm eh, dawk l-avvenimenti kbar. U jiddispjaċina ħafna tal-dewmin eh, għal-kem kienem ħafna eh, talbit mill-kommissjoni. Mil konnet nitkellmu li nżidu il-fond ta' solidarjetà. Slovenja kienet l-iktar pajis illi intlaqtet anka minħabba il-GDP. Punt 0.6 tal-GDP taħħa ġi affettwat u kienem 214 il-miljon euro li kienem inqas minn punt 2.5 fil-mija fil-situazzjoni tal-Kroazja. Fil-Kroazja ma laħqux il-limitu ta' 20 miljon ta' 3 biljuni ta', ta li tlaqtu fl-ekonomija kien hemm ħafna diżastri u hemm ħafna pajjiżi ġirien U rati ta' pagament kien hemm 8 miljuni li ġew mill-Kummissjoni fondi u ma jiġu applikati taħt titlu 3B ta' regolament finanzjarju. il-figura miex daqsek kbira, ġifiri ma nix ndumu biex nużawa. Naħseb rridu nsibu kol mod ta' kif niprovdu din eh, lajnuna mod aktar maġġel, xin kella l-effiċenza u eh, l-impatt li jkun hemm fuq il-fond tas solidarjetà mhux se jammonta għal xi ħaġa suffiċenti biżejjed biex bekk nkun nistgħu nassuguraw li ċittadini Ewropej fuq il-fondi. Eh, meta jkun hemm dawn id-diżastri. Irrid ikun hemm ovvjament dejjem ir-riżorsi disponibbli hawnhekk qed nitkellmu fuq diżastri kbar ħafna. Grazzi ħafna. Nerġa' ngħaddu għal Sur Giovanni u mbagħad il-bqija tal-kellima. Jiena għandi sempliciment eh, talba għalik li Signora President fuq il-miżuri ta' tranzazzjoni, 19 il-miżura minn xafen eh, f-sinar l illum għaliex il-voti fil-komitat se jisiru l-aħħar ta' settembru. Bekk ikollna l-ħin biex eh, niddiskutuha mod aktar kalm ġewwa settembru meta jkun ir-rapport tal-kumitat ukoll. Tajjeb ħafna, nistgħu nneħu mill aġenda Nitlob ħames minuti oħra mill-interpreti. Grazzi nix nixtieq nagħmel kumment għandi forsi iktar mistoqsija l-Kommissjoni. Rigward it-tieni parti tal-budget emendata numru 2. Aħna l-ewwel parti u hemm impenn biex nilħu it-tieni budget. Però naħseb il-Kommissjoni trid toħroġ eh, budget emendat ġdid. Ġifieri għandi mistoqsija, meta tista' titina dawn il-budget emendat il-Kummissjoni. U kemm qed taħseb li ħajkun dak l-ammont tal-budget. Rigward it-trasferimenti illi semma Giovanni rridu nivvotaw e, e, wara nofsinhar u nivvotaw favur. Erba minnhom ġejjin mill-problemi ta' pagamenti jew il-falliment li jkun hemm dispożizzjonijiet darbaħra xe hemm il-missjoni tal-Kummissjoni fil-budget numru 2 jew ma kienx hemm biżejjed appropriazzjonijiet fl-ewwel budget. Imbagħad fil-proċedura eh, fil-Parlament fl-2012 u għal 2013 aħna għedna illi l-ammont neċessarju ta' pagamenti irrijaddu ma kienux diffiċi biss għal-Kunsill li kellhom ħalsu aktar imma nkax il-Parlament ma kienx qed titlob għal dak li kien hemm bżonn mill kummissjoni L-aktar ħaġa importanti huwa li nħarsu l-impatt fuq il-pagamenti. Eh, għanna problemi bil-fondi minħabba l-pagamenti li qed jassu tard, din hija ħażin, xaġa ħażin ħafna l-SMEs u anka kien hemm konsegwenzi għal dispożizzjoni tal-għajnuna umanitarja, ħna ma nistawx ninsewa din. Speċjalment meta qed nidħlu fin-negozjati li jmiss għal budget tal-2014. Aħna irridu nkunu eh, konxi tal-restrizzjonijiet tal-MFF. Grazzi. Is-Sur Jankovic. Grazzi ħafna Senjura President. Nixtieq nirreferi lejn il-rapporti li għandhom xaqsmu mal-demobilizzar tal-fondi ta' solidarieta fl-Unjoni Ewropea u l konsegwenzi katastrofiċi li kienem ehm, fl-avvenimenti dizastruzi fl-ġewa l-Slovenja, l-Kroazja u l-Austria. Rigward il-Kroazja, il kroazja id-danni li kienem kienu iktar minn 11 miljon euro u eh, affettwaw disa reġjuni ġewwa Krozja, ġewwa Kroazja u kienem affettwaw il-ħajja ta' 800,000 persuna. Il-kriżi kienet verament waħda eh, gravi għalek aħna qed nitolbu l-font ta' solidarjetà minħabba dawn l-avvenimenti il seħħu. Daw seħħu fl-2011 l-2010 u l-2011. U aħna qed nitolbu l-14.6 miljun euro. L-14 miljun ħajintużaw għall-Slovenja u l-ammont tal-Awstrija u għall-Kroazja ħajkun fil-verità ħafna inqas minn hekk. Però din hija l-ewwel sitwazzjoni li jkollna l-sitwazzjoni tal-Kroazja ġewwa l-budget. Qed nitla forsi possibilità li hemm il-fondi li kienu eh, maħsuba l-Kroazja biex forsi anka jizdidu. Grazzi, ma nafx forsi Sur Freder jixtieq xi rispondi għal din il-mistoqsija. Grazzi, Signora President.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 fejn hemm l-aktar problemi. Il-Kummissjoni qiegħda titlob redazzjoni tal-ewwel parti tal-budget numru 2. Umbagħad fuq it-tieni parti il-proċedura għalissa il-budget emendat numru 2 qed jitlob 11.2 biljun dan ġie emendat mill-Kunsill u għandu jiġi adottat e kif ġi emendat f'Settembru. Il-Kummissjoni se tippreżenta anka fi żmien il-parti illi għatfadal u aħna rridu nerġgħu nirrevedu il-breakdown bejn l-affarijiet eh, budgetarijiet nitkellmu fuq trasferimenti biex anka eh, nkunu nistaw nservu dawn it-tiġijiet l-aktar importanti Umbat fuq il-11.2 biljun euro huma bżonn jużi u żgur m'hemmx bżonn ta' inqas minn hekk. Rigward il-mistoqsija tas Sur Plenkovic fuq il-Fond tas Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, l-ammonti għal Kroazja dawn ġew avvalwati u ħarrisna anka l-regoli tal-eġibilità skont il-Fond tas Solidarjetà u dawn huma l-fondi illi huma mistennija li jiġu adottati fil-proċess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nirringrazzja ħafna lill-interpreti ħadmu fil-iktar mill-suppost. Grazzi ħafna wkoll il-kollegi kollha tiegħi u nawguralkom l-ikla tajba Il-koordinaturi ħajiltaqgħu hawnhekk fis-satejn f'din il-kamra. Grazzi.